Dear, dear colleagues, let's start our meeting uh, with the... Ziz kollegi, nibda il-laqa billi nadottaw l-agenda fejn tistaw taraw illi se jkonna laqa tal-Kumitat dal-Odu biss għadda ma nafsinar nerġaw nil-taqqa diversi raġunijiet, inkluzi diskussjonijiet fuq id diskussjonijiet fuq il-proċedura komplessa ta' mifid mifid fix ġifiri kenna nċaqal u xie punti minn fuq l-agenda nistaw nadottaw l-agenda tajjeb wis kenna trialogu fajor wieħed 29 ta' fraru liħor il-biraħ il-kussjoniet prinċipali politiċi diskussi huma ma' benefiċi għal pensjonijiet, il-depozitorji, bilanċ interġenerazzjonali, governanza soċjal ambientali u riski marbuta, funzjoni ċentrali, evalwazzjoni ta' riskju. Għadhom għadhom għadhom fuq dal-punti, però mxejn l qoddim Fejn kompromess speċjalment fuq depozitorju huwa possibbli u l-triargu li jmiss huwa ippjanat għal nal l-14 ta' april issa fuq l-agenda muniti virtuali abbozz ta' rapport nagħti il-kelma l-rapporter Jakob Fonseca, grazzi eh, President fl-aħħar ġematejn kenna il eh, pjaċirin li naħdmu fuq teknoloġija ġdida teknoloġija fuq uh, eh, muniti virtuali, l-affarijiet qed jiżviluppaw ġmilhom f'dal qasam. U xtaqt nibda, mhux għax id-deliberazzjoni tagħna fuq eh, suġġett imtemmu, imma għaliex fl-aħħar ġimagħtejn ħdimna ħafna man nies involuti f'da diskussjonijiet u dan u veru speċjalment għal kollegi tiegħi illi eh, impenjati f'xogħol fuq dal-qasam, kellna skambju ta' opinjonijiet li kienu li ħafna u diversi esperti illi li parteċipaw fis smiħ f'għamnek f'kmitat n-nifsu anka permezz ta' video conference. żewġ laqat addizzjonali kontribwixxew sabiex insaħħu l-arfin tagħna f'dal qasam. Kenna xogħol eċċellenti anke mis-segretarjat U l-punti prinċipali li xtaqt najtu li l-ewel net mhix biss xi ħaġa illi l-medja titkellem ħafna dwarha, imma n-negozju huwa interessat ħafna fil-potenzjal ta' din it-teknoloġija l-ġdida kif rajna minn iktar minn biljun euro investiti f'dal qasam sa' issa. L-investiment fil-qasam t-iċaqlaq xi ftit beda Ħafna investiment marbut ma' munita virtuali nifisa u l-Bitcoin u sa' issa ċaqlaqna kemm xejn lejn investiment fil-qasam ta' clearing and settlement kif ukoll applikazzjoni toħrajn tal- tal-distributed ledger technology u koll fuq dan il-qasam li dejjem qed jevolvi li naraw kif ir-regolaturi u l-leġislaturi jitrattaw dal-qasam. Ma rridux aħna noħonqu daw l-innovazzjonijiet għaliex joffru ħafna ħafna effiċenza u fuq dan itkellem aktar tard imma fl-istess ħin eh, diversi perikli speċjalment minħabba l-użu wiesa ta' teknoloġija l-daqstant il-mistoqsija hi Kif nistaw ġala darba ikonna eh, bidha tal riskju sistematiku kif nistaw eh, nibnu l-affarijiet b'mod rapidu, rakkomandazzjonijiet prinċipali tar-rapport u li nibnu task force illi tiġbor fija ekspertiż fuq livell Ewropew sabiex niżviluppaw suġġerimenti regolatorji malajr kif ukoll sabiex natu pariri l-Istati membri dwar kif jindirizzaw aħjar l-sfidi li jistaw jitfaċċaw mill-użu wiesa ta' dit teknoloġija fil-ġejjini. Għanna u kol tip ta' kompetizzjoni u perspettiva ta' politika industrijali li wieħed irrit jadotta fuq dan is-suġġett. Qatt ma nafux kemm wiesa l-użu ta' dit teknoloġija minn issa sa' xar snin oħra, imma mistoqsija ċentrali jekk se jintużaw b'mod wiesa kif se niżguraw li konna l-odda neċessarja sabiex jintużaw b'mod xira u li sistemi dominanti ma jkunux sistemi illi jkunu jistaw jal u l-kompetizzjoni għal kollox u għal daqstant għanna ir-rakmandazzjoni il rapport fuq aċċess miftuħ magħruf bħala digital wallet, wallet digitali, ovvjament jista' jkun hemm bżonn arranġamenti simili imma sa issa ma nistawx imbassru l-iżviluppi teknoloġiċi eżattament se jkunu. Il-rapport jindirizza żewġ kwistjonijiet l-ewwel waħda l-kwistjoni tal-munita virtwali innifisa u f'dan qasam il-potenzjal ċentrali ovvjament u illi l-munita virtuali tista tejn sabiex inbaxxu l-ispejs ta' tranzazzjoni u dan huwa veru partikolarment għal tranzazzjonijiet transkonfinali li l-lum għadhom kemm xejn jiswewis. Kienem Kien hemm riċerka fil-qasam ta' remittances ta' ħaddiema li batu flus lura e, id-dar f'pajjiżi oħrajn, ħafna drabi pajjiżi qed jiżviluppaw, ħafna drabi pajjiżi fej mhux kulħadd għandu kont il-bank u l-abnazzjoni ta' blockchain technology u pagamenti mobli għandhom il-potenzjal illi innaqsu b'mod sinifikattiv l-ispejjiż hawnhekk. Imma ovvjament il-spejjeż aktar baxxi ta' tranzazzjoni jistgħu jintużaw sabiex l-ispejjeż tal-pagamenti jkunu iktar kompetittivi f'postijiet bħall-Ewropa u mhux għax għandek regolamenti ġodda ma minħabba illi teknoloġija ġdida tmur lilin dak illi nexxinnu niksbu f'attivitajiet pa' direttiva fuq eh, servizzi ta' pagament. Dan huwa dinja dan huwa żvilupp interessanti fil-fatt. Qasam ieħor il-mikropagamenti jista' jkun hemm potenzjal għall-użu ta' teknoloġiji bħal dawn fost l-oħrajn sabiex b'mod progressiv nissostitwixxu l-pagamenti għal diversi servizzi ta' data permezz ta' loti l kumpaniji l-kbar aċċess għad-data personali tagħna permezz ta' mikropagamenti illi iħarsu aħjar il-privatezza tagħna. Ovvjament, meta qed nitkellmu fuq teknoloġija bħal din, qed nitkellmu wkoll fuq riski u l-istess pal teknoloġiji qodma bħal kontanti fil-qasam tal-munita virtuali hemm potenzjal għal ħasil tal-flus, frodi fiskali u anka potenzjalment anka skont rapporti reċenti Ewropej mannix evidenza, però iva anka finanzjament ta' terrorizmu. Għanna problema minħabba in-natura distribuita ta' din il-teknoloġija ta' governanza, Bitcoin hija ħaġa li ta' twissija li oriġinarjament ġiet imwaqfa sabiex taħdeb mod automatiku però meta jitfaċċaw problemi tekniċi m'hemmx strutturi ta' governanza sabiex ikun hemm aġġornament xieraq tas-software użat għal daqstant hemm kwistjonijiet bħal dawn illi jistgħu jitfaċċaw u jisiru aktar relevanti fuq aktar wiesa hemm ukoll kwistjonijiet ta' ħarsin tal-konsumatur, hekk kif anka modelli ġodda ta' negozju titfaċċaw. U llum ovvjament għandna wkoll il-kwistjoni ċentrali tal-volatilità tal-Bitcoin illi wkoll nistaw nortu ma' kwistjoni ta' ħarsin ta' konsumatur, pero iktar minnek, iktar importanti minnek, għanna l-possibilta u koll illi nużaw il-DLC foqsma li l-in mill-pagamenti. waħda mill-lużi li iktar affaxxinanti mill-perspettiva tal-MIT i fil-qasam tal-proprjetà intellettwali jew eh, biljetti elettroniċi, jekk il-lund bih biljetti elettroniċi f'avveniment sportiv, forsi tippruva tbijaw ħames darbiet Unbat ikollok ħames tijiem, ħames persuni għanzi qoddim l-stadium tal-futbol u il-immin eh, sen servu f'kazijiet pal dan. U għal daqstan, forsi nistaw nużaw il-teknoloġija sabiex insolvu problem pal dawn. Eh, l-istess pal eh, mużika, l-mużika digitali. Nis għanna problem ċertu sistemi, pero issa nistaw nindirizzaw il-problema. Mkan diversi applikazzjonijiet possibli, imma fi żmien immedjat forsi l-iktar qasam eċitanti u rilevanti l-Kumitat tagħna wa fil-qasam ta' clearing and settlement u dal-kontest xtaqt ngħid illi m'hemmx biss il-potenzjal għal użu ta' public blockchain fejn m'għandek bżonn awtorità ċentrali, immanka għal eh, private blockchain li tista tagħmel tranzazzjonijiet f'termini ta' kalkoli b'mod iktar effiċenti u xorta jkollok reżiljenza u sigurtà. Jiena nistenna illi jkun hemm użu mifrux eh, darbaqt m'għandniex noħonqu din l-innovazzjoni qed jagħmlu li sinjali eh, aħjar laqd din prezentazzjoni, però xtaq ngħid ukoll li tajjeb nibnu l-kapaċijiet sabiex insegwu daw li żvilupp imbagħad malajr nirregolawa fejn ikun hemm bżonn. Grazzi. Thank you to the rapporteur. Grazzi l rapporteur Issa. Fissem is-sur Martuxello l-PPS u r-Rosati. Grazzi President. niskuza ruħi, nħu post is-sur Martuxxello li ma setax ikun maħna unek dal wodu Staqt naqra n-noti li tani. L-ewenet, nilqa rapport fuq di kustjoni jekk importanti, dan huwa fenomenu ġdid li qed jiżvolġi malajr ħafna u uh, kienem tentattiv mill-parlament mux biss sabiex nifmu l-fenomenu imma wkoll inħarsu lejn il-possibiltajiet ta' regolamentazzjoni f'dawn l iżviluppi ta' munita virtuali hija ħaġa li aħna nappoġġaw u f'dal kuntest nixtieq nirringrazzja lis-Sur Weizsäcker għal prezentazzjoni tiegħu. Ovvjament nistenna bil-ħerqa xogħol ulterjuri fuq dal-qasam. Kif tafu divers kena diversi laqat eh, għal Shadow Reporters u koprejna aspett importanti ħafna ta' dil kwistjoni Dan is-stadju inizjali ta' diskussjoni nixtieq inqajjem xi punti. L-ewwel punt. Dwar id-definizzjoni Referenza għal parti l-organizzazzjoni xirqa sabiex nejn innovazzjoni u nħarsu l-integrità, punt numru 10. Hawnhekk qed ngħidu l-leġiżlazzjoni ċentrali l-Unjoni Ewropea tkun lineari mal-attivitajiet li jkunu qegħdin isiru. Il-punt liħor jitratta definizzjoni f'punt A tar-rapport dwar id-definizzjoni kif diġaħet, u nishtiq nkun naf minn fejn ġejja eżattament id-definizzjoni. L-oriġini ta' definizzjoni x'inhuma eżattament. Punt numru 12 tar-rapport. Naħseb jista' jiġi konsidrat bħala problematiku għaliex ir-rapporter qed jitlob previżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħlas. qabel nitolbu għal iktar leġizlazzjoni din naraw issa x'inhu applikabbli u kif. Iġifiri nieħdu nota tal-leġizlazzjoni preżenti u neverifikaw salima punt dan qed jilħaq l-anijiet li nixtiequ. U t-task force għalfejn irridu għazattamen dan punt numru 13, punt numru 14 huwa punt diffiċli immens hawnhekk il-punt importanti u li nisqu fuq il-ħtieġa ta' studju ta' valwazzjoni tal-impatt, għan ikkonsidrabu kol l-importanza tal regolamentazzjoni aħjar li hija xaħġa li taħt il-kompitu tal-Komissarju Timmermans. Dawn huma reazzjonijiet preliminari appuntu wala l-ewwel qari ta' dan ir-rapport fiħdan il-Kumitat Ekon. Grazzi. Thank you. Now for the ECR group. Għall-ECR, is-Sur Ashley Fox. Grazzi President. Grazie li sorvanva jisek għal l-inizjattiva tijaw. Nappoġġa dar rapport bilanċat indirizza kwistjonijiet ċentrali marbuta ma' moniti virtuali u eh, DLT u anka l-opportunitajiet li eh, huma marbuta ma' dawn l-oqsma naqbel miegħu illi bil-monita virtuali jiġu wkoll l-opportunitajiet innaqsu spejjeż żejda, niddiversifikaw metodi ta' pagament u wkoll intejbu żviluppi ehm, ekonomiċi għanna Zommu f'maħna anka l-kapacitet limitati li għandhom regolaturi sabiex jżommu l-pass ma daw teknoloġiji ġodda u jiprovdu biżejjed eh, klawżuli ta' salvagwardjar naħna naħsbu illi illi moniti virtuali jistaw jkunu ta' benefiċċju ma m'għandhomx jintużaw minn kriminali u terroristi sabiex ikomplu imexxu l-aġenda tagħhom. Naqbel ma' rapporter illi għandna bżonn ta' approċċ regolatorju proporzjonat ma rridux nirregolaw din l-innovazzjoni u noħon u għadarba dejjem jew tant nirregolawa illi nitfawa fidejn il-kriminali. Il-monita virtuali ħaġa illi għada zazuwa u l-proposta li nistendu l-ambitu tal-direttiva kontra ħazil tal-flus tal-Kommissjoni sabiex ninkludu l-monita virtuali hija l-approċ ideali f'dan l-istadju għanna nimmonitorjaw l-użu ta' moniti virtuali qabel inkomplu bil-leġislazzjoni. Jiena u kol najt ta' noqda attenti fuq leġislazzjoni prezenti fuq pagamenti għaliex moniti virtuali ma' mix konformi ma' definizzjoni attwali. Jiena u kol eh, xettiku fuq il-rabta bejn direttiva ta' servizzi ta' pagamenti u multi virtuali. Nasib multi virtuali, iċċeċitanti ħafna għal konsumatur u għanna noqodu attenti pal leġislaturi qabel nil-regolaw u noqodu l min minn regolaw kol isma l-ewel opportunità. Jina nemmen fa' proċejn nistennew u naraw u nħedġeċ il-rapporter sabiex jagħmel l-istess. Thank you. Grazzi. Is-sur Jezek fisem l-Alde. Grazzi, President huwa ċar li d-dinja tal-muniti virtuali hija waħda diffiċli għal dawk minn barra del-Kambra sabiex jifmu l-leġislaturi għandhom qudiem mażla jipproponux miżuri ġenerali sabiex muniti virtuali jaqgħu taħt l-ambitu jew joqogħdu lura u jħallu l-muniti virtuali u t-teknoloġija assoċjati jiżviluppaw mingħajr arxkil. Ġurisdizzjoniet madwar id-dinja huma maqsuma fuq l-approċċ għal eh, Bitcoin dil-ġimma smajna il russja qed tikkonsidra liġi illi tikkriminalizza l-użu tal-muniti virtuali bħal Bitcoin. Pajjiżi tal Ewropea sissa ħadu approċċi differenti uħu tiplakaw regolamenti fiskali jew dispożizzjonijiet kontra ħażil tal-flus imma ħafna jikkonsidraw l-Bitcoin mhux bħala moneta jew strument finanzjarju li mhux regolat. Li ħareċ ċar u dan ħareċ ċar anka fil-rapport u li għanna potenzjal u anka riski marbuta mal iżvilupp u l-użu ta' muniti virtuali. Din hija kwistjoni il leġiżlazzjoni Ewropea u leġislaturi u regolaturi Ewropej għandhom jamlu nitrix taħħa attenzjoni. Il-natura transkonfinali ta' tranzazzjonijiet Bitcoin, per eżempju, ifisser illi approċ Eh, komuni fl-Unjoni Ewropea hija ħaġa illi hija mixtieqa. Madanna jiena nemmen li kull regolament għandu jiġi propost bi ftehim sieħ tal-konsegwenzi ukoll. Irridu nindirizzaw riski imma ma rridux noħon u l-innovazzjoni fil-settur fintech del kontest nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni illi ninkludu l-moniti virtuali fil-kontest ta' direttiva kontra ħal-sin tal-flus. Il-natura tal-moniti virtuali tijom eh, eh anka eh, l opportunità ġo sfruttati minn eh, kriminalità organizzata u terrorizmu għakemm issa ftit evidenza li turi dan il-potenzjal huwa ċaru jibqa' fil-prinċipju nappoġġa l-idea ta' task force sabiex kien monitoraġġ ta' l-iżvilupp fuq eh, TLTs pal blockchain u se nikkonsidraw u naraw se jkun l-iktar approċċ ta' task force sabiex niżguraw il l-Unjoni Ewropea tkun sista tassisti u mhux tirrestrinġi l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet DLT b'tali mod illi massimizzaw il-potenzjal ta' tkabbir u jiżviluppaw vantaġġi il-konsumatur. It-task force għandaw gol tat importanza lill aspetti marbuta ma' ħarsin tal konsumatur u ħarsin ta' data fil-fazi tal-monitoraġġ biex nikkonkludi nemmen li rapport huwa bażi eh, b'saħħitha tejna naħdmu nimxu l qoddim nistena bil għad diskussjonijiet wara illi jitres u l-emendi. Grazzi, President. Thank you uh, for the Greens, uh, no, for the GUE Miguel Viegas. Ora, bom dia. Nós estamos a falar de uma. Grazzi l-odwa tajba, Aziz, President, Aziz, kollegi, aħna nitkellmu fuq fenomenu ġdid. Pittost komplessi kolli ngħid. Wieħed li qiegħed jinbidel ta' sekwita aħna tkellimna ħafna fuq eh, moniti virtuali illi qegħdin jispuntaw fis-suq oħrajn m'għandhomx jintużaw. Uh, għanna din nitkellmu fuq xi ħaġa li f'termini ekonomiċi mhijiex sinifikanti jekk inħarsu lejn iċ-ċifri fid-dokumenti nistgħu naraw li fil-fatt dan jammonta għal verament numru limitat ta' transazzjonijiet. Però naħseb li l-eżempji illi għanna madwar nissaw juruna illi għanna daqxej ta' problemi. Il-provista tal-flus u l-komplessità u il-periklu illi meta ħajkon iktar komplessità jista' jkun iktar assoċjazzjonijiet illi jistgħu jkollhom iktar kontroll fuq il-proċess kollu kemm fuq il-proċedura. Fuq dan irridu nitkellmu naħseb illi ukoll ġew ħabbosta affarijiet illi qed iġeluna naħsbu li dawn il-fenomeni illegali jistgħu jagħmlu l-affarijiet iktar il-komplikati waħna kellna il-kwistjoni wkoll ta' kif munita virtwali jekk tistax taġixxi bl-istess mod ta' munita normali u li kollha anke dawn ir-riservi. Għanna l-kwistjoni u koll għandax xtaqsam il-validità ta' din il-munita, jekk din il-munita tistax tkun iktar ġenerali, tintuża b'mod ġenerali, ħna tkellimna wkoll fuq il-volatilità, fuq il-Bitcoin u fuq il-fatt li Bitcoin għandha tintrabat ma' muniti oħrajn. U l-idea illi ikollna l-Bitcoin bħala tip ta' riserva tistgħu tirrealizzaw mill-ewwel illi dan mhuwiex mod ta' kif aħna nistgħu nissodisfaw il-kriterji u dwar leġiżlazzjoni u regolamentazzjoni ta' dan it-tip ta' fenomenu ikolli ngħid li dawn il-flus din il-munita mhix marbuta ma' stat partikolari. Wallura mandiċ m'għandix bil-fors iżomm regoli ta' munita normali. U meta aħna naslu sabiex nimponu regolamenti dwar dan anke meta nħares lejn perspettiva tal-konsumaturi forsi l-intenzjoni tagħna ħad tkun tajba iżda forsi dan jista' jmur kontra l-għanewlini tal-munita u tista' tagħti l-impressjoni wkoll li aħna qegħdin nagħtu wkoll ċertu drittijiet il nistgħux niggarantixxu anke dwar it-taxxa u l-attivitajiet illegali bluzu ta' din il-munita virtuali. Ikolli ngħid li jekk dan il-fenomenu jiżdied il-bżonn li aħna jkollna xi tip ta' kontroll dan ħaj jiżdied iktar. Aħna ħanħarsu mill-qrib lejn dawn il-punti kollha u ħanippruvaw nikkontribwixxu għal din diskussjoni għal survajt zakar ikun jista jiteb il-proposta tiegħu issa l-Partit tal-Ħodor. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid li vera ħad gost bil-laqat mal-esperti li organizza rapporter u aħna verament tal-limna fuq it-teknoloġija tal-blockchain u l-open ledger. Verament ħadd gost li kelli l-esperjenza li parteċipa f'dawn is-seminars li organizza rapporter il-partit tal-ħodor verament kontent bil-mod ta' kif il-rapporter spiega teknoloġija ta' dawn il-muniti virtuali u tal-konsegwenzi negattivi pozittivi, però issa li għattulkom dan naħseb li huwa xira il-Parlament Ewropew jatina daqsxejn iktar direzzjoni dwar xinu ma l prioritajiet tagħna ħalli ma nilmitawx xruħna għad-diskrizzjoni ta' dak li diġà jeżisti u x'inhu l-potenzjal u nitolbu li ninwaqfu task force minħabba li din nirrappreżentaw li ċittadini hawnhekk u aħna għandna kwistjoni ta' kontroll bottom up għawek allura importanti li aħna nqisu xtib ta' leġiżlazzjoni hawnhekk qegħdin ninkludu issa dwar teknoloġija aħna verament nixtiequ li nippromovu l-inklużjoni finanzjarja. U l-e-wallets hija xi ħaġa li verament għandna bżonna din hija xi ħaġa li ħajkollha benefiċċju wkoll importanti ħafna għas-servizzi bankari aħna nilqaw ukoll distinzjoni li qed issir bej il-privatezza u l-anonimità. Aħna qegħdin nitkellmu fuq interessi verament dwar dak li għandu xjasa ma' transazzjonijiet mal agenziji pubbliċi u joġobna ħafna l-punt ukoll fuq il-faċilitazzjoni tal-ħlas għall-utenti. Aħna naħsbu iżda illi dak li għanna wek huwa mhuwiex ta' daqs kbir biżjed tal-ekonomija reali, però mħasbin fuq dak illi huwa msemmi fil-paragrafu 5 u li qed tgħidu li l-ispejjeż ta' friction umma baxxi ħafna jiena naqbel perfettament ma' Ashley Fox, ħanħodu l-opportunità mħabba li mhux soltu naqbel ma' din ma' kollega. Jiena naħseb illi rridu naraw li din tip ta' munita virtuali miex ħad toħnoq il-tip ta' muniti reali, ġifiri rridu insommu xejb ta' bilanċa. Parti minn hekk jiena naħseb li fuq il-munuti minn muniti eh, lokali dawn fil-fatt naturalment qed naraw li għandna iktar responsabilità illi qed nassumu permezz ta' dawn il-muniti anke fit transazzjonijiet u aħna ma nixtiequx noħon u l-użu ta' dan. Ningrazzi ħafna r-rapporter għal din kooperazzjoni tant Sirja. Grazzi. Grazzi ħafna Barbara Kappel. Grazzi ħafna Sur President, anka jena nixtieq ningrazzi ħafna r-rapporter għal mod professjonali ta' kif ħadem mal kontribuzzjoni illi tagħna u kif ukoll għall laqat numerużi li organizza mal esperti jina naħseb li verament ehm, ħadna l-opportunità sabiex ikonna introduzzjoni tajba fit-teknoloġija tal-muniti virtuali hemm iktar minn 600 sistema differenti tal-munita tal-muniti virtuali, il-Bitcoin għandhom 60% tas-suq illi ammonta xi 60 biljun euro u naħseb illi din hija teknoloġija konkreta ħafna mhux biss għall iżvilupp tal-muniti virtwali, iżda jiena naħseb illi aħna diġà semmejna illi f'dan il-qasam fil-fatt anke f'dak li għandu xi qasam il-clearing u settlement aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-identità li ħaġa importanti wkoll anke fuq il-xri ta' biljetti. Issa fuq eh, l-effett ta' DLT lezma għamel għamel ukoll analiżi dwar l-effetti ta' DLT fuq l-ekonomija finanzjarja. Aħna rajna li għabbażi ta' din eh, teknoloġija kien hemm ukoll ċertu eh, Kumpaniji li diġa għadin jużaw din il-monita virtuali u li dan din il-monita tista' tkun game changer u jkollha effett ukoll fuq eh, is-suq ta' securities u l-servizzi finanzjarji jistgħu jinbidlu iktar minn dawn il-muniti virtwali minħabba il-possibilità li nużaw id-DLT. Dan, issa jwassal nisa biex nsemmi t-tini punt li sema r-rapporter, ġifir riski li tista' tirrappreżenta il-munita virtuali u l teknoloġija aħna naħsbu illi fil-fatt din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nisqu fuqha u li il-munita virtuali jistgħu waslu għal tnaqqis ta' eh, tranzazzjoni ta' din nitkellmu wieħed fil-mija għal tranzazzjonijiet fl-istess pajjiż u seba' fil-mija għal ħlas transkonfinali. U naħseb li jekk inqisu li 20% ta' tnaqqis tal-ispejjeż fuq livell globali din hija xi ħaġa li hija pjuttost konsiderevoli sa fuq l-online micropayments naħseb il-muniti virtwali verament jistgħu joffru ehm, vantaġġ anke dak l-indixaqsum eh, mas-servizzi finanzjarji aħna diġà tkellimna wkoll fuq eh, il-terrorizmu, ħasil ta' flus u ankarjati kriminali u din minuti virtuali jistaw joffru ċertu anonimità lil dawn il-kriminali li jixtiequ jipparteċipa f'dan ir-rijati kriminali. Aħna għandna bżonn li konna qafas regolatorju flessibbli u stret fl-istessin ħalli naraw li aħna ma nisponux ruħna bla bżonn għal riskju ta' ċiber kriminali ta' nafu illi dawn huma rijati kriminali ċibernetiċi u virtuali u għal raġuni nistgħu niffaċilitaw l-użu tal-munita jekk nifacilitaw l-użu tal-munita virtuali din tista' tintuża iktar għal dawn tip ta' reati kriminali sa fuq regolamentazzjoni iktar li tagħmel sensu iktar raġonevoli naħseb li dawn it-tip ta' muniti tista' u t teknoloġiji li hemm madwarha tista' jistgħu jkunu żviluppati malajr ħafna importanti li jkollna l-informazzjoni dispożizzjoni tagħna u anke f'dak li għandu xaqsam regoli ġodda jiena naħseb li nix nintroduċu regoli ġodda sakemm ma nkunux nafu it-teknoloġija kif se taħdem. Jiena naħseb li regoli ma nistgħux nagħmluha biss sa' bazi tat-teknoloġija u parti minn hekk il-suġġeriment illi jkun hemm task force minn naħa tal-Kummissjoni jiena naħseb illi dubjuża daqsxejn fuq il-bżonn ta' task force bħal din, Jina naħseb li diġà hemm ħafna studji mill-universitajiet, mill-kumpaniji eh, li diġa' ħadmu ħafna fuq dan il- l-izvilupp fil-kontest fil tal-munita virtuali jena nasab li huma għandhom ikunu dawk li waqfu task force minħabba li diġa ġabru ċertu informazzjoni un bat aħna nużaw li l-om sabiex nirreferu għal jew unġbruk ta' informazzjoni għalina. Grazzi. Issa għandi l-Nina Gill pal-ewwel għada fil-proċedura catch Iva, grazzi ħafna sur President jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għal rapport jew jiena naf li ħafna kollegi li saħqu ħafna fuq eh, bżon illi aħna nżommu bilanċ bejn regolamenti zejda u l-fatt li aħna rridu noqogħdu attenti li ma nwaqfux u nxeklux l-innovazzjoni, però jiena jkolli ngħid illi fir-rapport Il-rapporter jgħat jisħaq fuq di li ġvili għanna jkun approċ kemm jista' jkun proporzjonat. Jiena naħseb li iktar ħaġa importanti hija illi narfu kif is-servizzi finanzjarji qegħdin jinbidlu jekk inħarsu lejn 12 biljun li qiegħed jinħoloq bħala investiment fil-fintech su jekk intom tarsu wkoll għal ta' kif Apple Pay qiegħed ibiddel ukoll il-termini ta' protezzjoni naħseb illi jekk aħna nixtiequ li verament naraw il-regolament mhuwiex qiegħed xekkel l-innovazzjoni zda fl-istessin aħna ma nishtuqux illi inneħu din il-ħaġa mill-Unjoni Ewropea. Importanti li din l-idea li nistabilixxu task force mal-esperti tal-industrija għandha toħroġ mill-iktar fis possibbli minħabba li aħna tant rajna li kien hemm innovazzjoni f'dawn l-aħħar seba' snin u din il-ħaġa tant qiegħda tinbidel pass maġġel ħafna li aħna rridu nisqu illi dan għandu jsir mill-iktar fis possibbli. Grazzi ħafna għanna rappresentant eh, tal-Komissjoni ġifiri, issa nixtieq nitlob rappresentant tal-Komissjoni sabiex jitkellem. Grazzi ħafna sur President fil-qosor ħafna nixtieq ngħid li mhix l-intenzjoni tal-Komissjoni li nimponu leġizlazzjoni żejta f'dak li għandix xaqsma l-muniti virtwali, iżda ħajkun hemm azzjoni leġizlativa li ħad tkun iktar preċiża sabiex nindirizzaw ir-riskju li qed jippreżentaw dawn il-muniti virtwali f'dak li għandu xaqsma mal-anonimità. Anka Eh, dwar ir-regolament tal-finanzjament tal-terrorizmu li kienet regola kienet adottata fil-bidu tas-sena aħna beħsibna li konna iktar emendi għal direttiva brafta ma' direttiva ta' kontra ħassil tal-flus u aħna għan proponu li li konna pjattaformi ta' eh, skambju għal muniti virtuali ħalli naraw jekk aħna nistgħu ninkludu wkoll il-providers tal-muniti virtuali fil-kamp ta' applikazzjoni. Dawn huma l-affarijiet li aħna qegħdin nikkonsidraw bħalissa fil-Kummissjoni dwar il-leġiżlazzjoni marbuta mal-muniti virtuali jiena nixtieq nfakkar ukoll illi l-Awtorità Bankarja Ewropea ħarġet twissija fis-sena 2014 dwar il-natura spekulattiva tal-investiment marbuta mal-muniti virtuali minħabba ir-rata ta' volatilità għolja ħafna u anka il-protezzjoni tal-konsumatur jena nixtieq nfakkar ukoll li il-munita virtuali u l-enija l-bitcoin fil-fatt edha tkopri sem verament żgħar tasso ġiviri meta imqabbel mal Nissuq tal-gift card eh, in Ingliż. Aħna din nitkellmu fuq eh, dan is-suq d deċiżjoni li ħanieħdu aħna hija li aħna ma noħorġux leġislazzjoni sakemm ma tkunx għalanijiet preċiżi ħafna fir-rapport naħseb li għandna perspettiva interessanti ħafna fuq id-DLT, Distributed Ledger Technology, li hija teknoloġija pjuttost ġdida li għaf il-bazi ta' teknoloġiji l-oħrajn, jizda jkolli nejt li dan l-ħar DLT ħarġet b'ħafna iktar mod prominenti dan l-aħħar. Il-Bank of England diġà qiegħed jibda bl-analiżi ħalli jaraw jekk din it-teknoloġija tistax tintuża bħala struttura l-ħlas. U aħna qegħdin naraw li huma din ukoll jibda b'ċertu riċerka. Il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll beda bir-riċerka tiegħu anka f'dan il-qasam, ġifiri naħseb illi wasal il-waqt li namlu hekk u l istadina l-Kummissjoni sabiex aħna stabilixxu task force jista' jkun illi din idher daqsxejn differenti minħabba li diġi fisma u diġi connect palissa qegħdin jirreflettu fuq il bżonn li jistabilixxu task force fuq l-innovazzjoni digitali li kien is-suġġett ewlieni tal- task force li aħna kellna dwar il-ħlas, ġifir DLT naħseb li hija teknoloġija li aħna rridu la daqsxejn iktar attenzjoni anka dwar task force. Now, rapporteur Jakob von Grazzi ħafna rapporteur Jakob von Feitzaker. Grazzi L-ewwel naħseb li diskussjoni li kellna dal-għodu rrit, illi aħna nistgħu nkomplu bejnietna bejn il-kollegi bid-diskussjoni dwar il-muniti virtuali diskussjoni interessanti ħafna nistana bil-ħerqa nirċivi l-emendi tal-kollegi. Ninsab pozittiv ħafna fuq dan ir-rapport naħseb li nistgħu nilqu kompromessi tajbin ħafna bejnietna. Nixtieq resa żewġ kommenti fuq il-kontenut bħala tweġiba għal dak li qal is-Sur Rosati aħna ċari ħafna minn fejn ġibni definizzjoni mir-rapport tal-IMF, ġifieri aħna maħniex qegħdin ngħidu li din id-definizzjoni ħloqnija aħna u għandna dritt ta' proprjetà intellettwali fuqha issa fuq eh, osma illi diġà huma regolati mill-liġi Ewropea dwar id-distribuzzjoni tad-DLT. Jiena xtaqt li nirreferi sempliċiment għal-rapport tal-ezma illi jgħid illi fil-qasam ta' clearance settlement trading. Naturalment għanna leġizlazzjoni diġa f'dawn l-qosma illi ħat applika. Apparti minn hekk jiena nixtieq ukoll kol fuq dan l-att ta' bilanċjar. Jiena naħseb illi hawnhekk iridu naraw x'nixtiequ aħna nirregolaw dejjem nżommu f'moħħna x'inhu huma r-riskji, iżda naħseb li punt interessanti li sema minn bosta kollegi hija meta għandna nimponu u ndaħlu regolamenti u naħseb li l-punt importanti f'dan il-kuntest u għalhekk jiena fl-abbozz hija tinsemmi l-bżonn tat-task force U li jekk aħna ħajkonna iktar informazzjoni fuq l-iżvilupp, iktar ħankunu nafu Eh, fuq is-sitwazzjoni u allura nkunu nistgħu nikkalkulaw kemm nistgħu nistennew qabel ma ndaħlu regolamenti ġodda. L-idea tagħna mhijiex li noħolqu xi mostru burokratiku b'ħafna regoli, iżda aħna nixtiequ li naraw jekk nistgħux nistennew daqsxejn iktar qabel ma nimplementaw u ndaħlu regoli ġodda minħabba li naf li jista' jkollna aktar opportunitajiet jekk aħna nistennew daqsxejn iktar iżda fl-istess ħin aħna m'għandniex inkunu bolo u dan ifisser għalija ġifieri li aħna irridu nkunu nafu x'inhu għaddej ħalli jekk ikun hemm bżonn irridu nimplementaw regoli biss bissa ta' kollha li għandna d-dispożizzjoni tagħna. U din hija l-idea ta' task force mhux illi u l-flus ta' ċittadini iżda illi nekwistaw xi ħaġa. Jiġifieri illi inti tista' tkun f'pożizzjoni li tażel aħjar meta għandek timplementa u tipproponi liġijiet ġodda u regoli ġodda u naħseb illi nistgħu gwadanjaw ħafna iktar f'termini ta' effiċenza ħalli jkollna regolamenti li jkunu f'waqthom ħalli bekk niġġustifikaw l-ispejjeż li jistgħu jintefqu sabiex Nwaqfu din task force jina lek xtaqt nispiegalkom daqxejn aħjar xinu għal raġunament tijaj u nixtri ngħidulkom li qed nistana bil-ħerqa nirċievi l-emendi minna naħa tagħkom. Grazzi. It-timetable hija fi l iskadenza sabiex u l-emendija fit-22 ta' Marzu f'nofsinhar sa 19 ta' April nistgħu konsidraw dal-emendi nivvotaw fejkon fil-25-26 ta' april u nvutaw fil-plenarja fit-tieni seduta plenarja ta' Mejju. Nistaw imorru għalek għal punt numru 4 tal-agenda, ednħu nitkelmu fuq il-bdil mandatorju automatiku ta' informazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni waħda mill-proposti leġislattivi tal-pakket ta' kontra l-evazjoni ta' taxxa li adottajna fl-ħar ta' jannar Qabel nisimgħu x'għandu xjedinna r-rapporter nixtieq ngħid li huwa fatt ta' sfortuna fil-fatt li l-Kunsill laħaq diġà ftehim politiku qabel semgħu l-opinjoni tal-Parlament ġitat adottata. Imma il-timing mhux se jinbidel l-opinjoni tal-Parlament hemm bżonna. Eh, ma rridux ninsow il rwol tal-Parlament fi proċeduri leġislativi. Il-konsultazzjoni għandha rwol istituzzjonali. Issa. Wara dismajna dan nisimaw il-Darius Rosati, il-rapporter. Grazzi ħafna, President. Kifet id-direttiva tal-Kommissjoni hija waħda li li temenda dik tal-2011-16 dwar l-autorità taxxa fl-istati membri u hija parti mill-pakket dwar il evazjoni tat-taxxa li ġi preparat mill-Kommissjoni fil-bidu ta' din is-sena. Iva, kif qed inti huwa verament ħasra li l-Kunsil diġa ħa deċiżjoni politika fuq dan is-suġġett. U dan qabel sema l-opinjoni tal-Parlament. Din id-direttiva hemm qed tiġi deċiża bil-proċedura tal kif jiġu ttieħdu d-deċiżjonijiet fil-Kunsill. Però ma dana kollu xorta il-Parlament għandu dert l-opinjoni u ke ikun ta' min għadu jistennowa. Ittra, indbatet l-Sur Dijsselblom, il-President tal-Eurogroup. tal eurogroup mhux biss li l-Eurogroup fil-fatt anki l-President tal-Kunsill għanna nuru li aħna imħazbin inkwitati b'din id-deċiżjoni. Issa, kemm tejn fuq is-sustanza, l-idea ta' direttiva hija li insaħħu kifet il-kooperazzjoni bejn awtorità taxxa u biex ikun hemm iktar trasparenza inkwantu għal l-affarijiet kolli għandhom jxaqsmu eh, ma' taxxa sabiex il-rekomendazzjoni l-insibu fil-rapport BEPS tal-OECD ikun jista' jiġi implementat tajjeb. Dokument li ħaxsibu il-G20 u fil-rapport specialment fil-punt numru 13 jagħti numru ta' normi ta' standards għal dak li huwa kooperazzjoni bejn l-awtorità taxxa l-idea hija li jkun hemm inqas eh, eh, tax planning aggressiva u anki evażjoni ta' taxxa. The starting point for the, for the eh, draft. U evitar ta' taxxa. Grazie l-ideja hija li l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa ikollhom ukoll l-informazzjoni dwar il- kif jaħdmu il-gruppi multinazzjonali. Jekk ma jkollhomx aċċess għal din eh, l-informazzjoni, ma nkunux nistgħu eh, intaffu l-ambitu ta' dan il-pjanar ta' taxxa aggressiv. Għalhekk il-gruppi multinazzjonali kull sena u għal kull ġurisdizzjoni ta' taxxa għandhom jagħtu l-informazzjoni ġifri fej jkunu qed jaħdmu. Formazzjoni dwar numru ta' variables ekonomiċi per eżempju it-tħul fuq il-profitti ta' beħ qabel it-taxxa il-numru ta' impiegati li kollom il-kapital, retained earnings u anki il-lassi tangibli tal-kumpanniji. Fid-direttiva insibu u kolli il dispozizjoni ta' din l-informazzjoni hija mandatorja li għandha eh, l-istati membri bil-forsi li du jamluwa <clears throat> jgħatu l-informazzjoni u kif fi żmien li jkun deċiż qabel. U skont u kol format standard. Dan l-obbligu huwa jolqot li l-kumpaniji għal dawk il-kumpaniji li jkollhom turnover ta' iktar minn 750 miljun ta' euro. Forsi tasbu li dan huwa ammont oli ħafna madonna kollu skont l-estimi li għamlet il-Kommissjoni, dan it-threshold ikun se jkopri xi 90 fil-mija ta' il-flussi cross-border bejn eh, u traffikar li jisir, anzi, il-relazzjonijiet li kondom il-multinazzjonali bejn f'pajjiżi differenti. Bekk inkunu edin intaffu il-prassi ta' taxxa li tkun aggressiva. Anki l ideja hija l naqsu jminimizzaw il-pis amministrattiv. Irridu nibnu fuq ir-rekomandazzjonijiet tar-rapport BEPS, rapport tal-OECD, ġifiri l-istess normi japplikaw mhux biss lill-istati li tal-Unjoni eh, Ewropea manki l-Istati membri tal-OECD. Dejjem le dejja għali innaqsu il-pis amministrativ permezz ta' armonizzar ta' l-informazzjoni li qed tiġi mitluba anki il-format kif din tintbat. Hawnhekk qed naraw li l-Kummissjoni verament qed tagħmel għall mutaħa biex naqqas dan il-pis amministrattiv qed naraw ukoll il-prinċip ta' sussidjarità qed jiġi qed inkunu konformi miegħu għax din hija kwistjoni li stat membru waħdu ma jistax jisolvija jekk ma jkunx hemm kooperazzjoni fuq livell internazzjonali fost il-grupp ta' pajjiżi il-fatt li naqsu l-ambitu ta' prassi ħażina ta' taxxa ma nkunux se naslu biha. Aħna u jiena bħala rapporter mod ġenerali naqbel il-proposta tal-Kummissjoni u nixtieq nisuġġerixxi żewġ emendi żgħar għal dan l-abbozz. L-ewwel emenda li ninvolvu il-Kummissjoni Ewropea f'dan il-proċess u naraw li tkunu iju kol involuta fil-reporting tal-informazzjoni tal-pajizi li tkun pajizi wieħed wara liħor. <clears throat> Sissa, għanna il-multinazzjonali li huma taħt l-obbligu biex jagħtu il rapporti ta' kull pajjiż dwar l-attivitajiet kummerċjali ta' kompaniji sussidjari jew kumpaniji li jkunu em, u kol marbuta fl-imkien permezz tal-capital ownership fl-istati membri. <clears throat> Nishti u għal daqstant ninkludu il-Kommissjoni f'din il-katina ta' f'dan il-proċess u naraw li nsaqsu l-informazzjoni ta' dukulant il-Kommissjoni. raġuni hija li il-Kommissjoni se tkun l-entità responsabli għal monitoraċ u għal kontroll ta' ta' tħaddim ta' din id-direttiva. Għalek nishtiq u kieku li l-informazzjoni kollha tkun ukoll aċċessibbli għal kommissjoni biex ikun hemm dawn il-cross checks. Meta jkun hemm il-bril ta' informazzjoni. It-tieni proposta għal dan ir-rapport li għandna bħala emenda nixtiequ kieku l-Kummissjoni terġa' tgħaddi r-rapporti lill-Kunsill u l-Parlament wara sena li tkun ġiet implementata il-direttiva biex wieħed ikun jista' jara kif, kif kien ħadmet l-effiċjenza. Ġifieri aħna r-rapport il kummissjoni nkunu rridu naraw dan ir-rapport x'tip ta' effiċjenza u jinkun tkunx qed titħaddem tajjeb, jiġifieri biex innaqsu l-ambitu għal prassi ħażina ta' taxxa. Din kienet l-introduzzjoni tiegħi, Sur President. Thank you to the rapporteur. Nirringrazzja rapporteur. Issa għal-grupp tal-SND Sur Morel għaw xaħtiħor forsi minn floku? Sur Morel mux jgħata. Eliza forsi? Iva, fil-qosor ħafna jina xtaqt biss nejt li nilqa il-pozizjoni u dak li għal rapporter jiena u koll naqbel ma tħasib li għandek l-inkwiet il-fat li l-Kunsil antiċipa ftit l-affarijiet anki vizavi l-pozizjoni tal-Parlament. Il-Parlament kien attur prinċipali biex dejjem jagħti spin tal-qudiem ir-trasparenza u l-responsabilità f'dak l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mat-taxxa, speċjalment anki fuq dan id-dossier Eh, li qed niddiskutu. Huwa importanti li din ngħidu li din inizjattiva tina ma' l-affarijiet kollha li qed nagħmlu fil-qasam tat-taxxa. Ġifri mhux biss il-kumitat tat-taxxa, imma anki dokumenti legali li se nindirizzaw flikon li għandhom xjaqsmu mal eh, l-affarijiet tat-taxxa anki wara li saret l-inkjesta biex ukoll aħna nifmu l proċedura li għandna fit-tax 2. Tajjeb li dan il-kumitat ikollu approċċ koerenti u jara kif il-proċess kollu jingħaqad. Issa fuq din il-kwissjoni iktar partikolari qed niddiskutu nixtieq nilqgħu wkoll Waħda mis-suġġerimenti tal-rapporter ġifiri li aħna l-Komissjoni naraw li tkun iktar mitla mal-proċess kollu. Huwa importanti li aħna il-reporting ta' kull pajjiż li jagħtu l-multinazzjonali inkunu nistgħu ukoll inkomplu aħna naħdmu fuqhom. Il-bieraħ smajna eh, fit-taxitu eh, kumitat tat-taxitu smajna ħafna affarijiet fuq il-trasparenza, responsabilizzazzjoni, il-rapporti ta' kull pajis għandhom ukoll ikunu pubbliċi speċjalment għal dak li huma affarijiet ġenerali tal-kummerċ li kun qed isir. Sabiex il-multinazzjonali, iċ-ċittadini u l-awtorità taxxa kulħadd ikun qed jifhem x'qed jiġri dan il-proċess għadna fil-bidu tiegħu. Imma irrit ikun hemm follow-up. Permezz ta' numru ta' e, stadji fil izvolġiment tiegħu sabiex nersqu kemm jista' jkun iktar għal eh, prassi filosofija jew aġenda politika ġdida dwar it-taxxa u anki meta għet iqis integrazzjoni li aħna għaddejjin minna, naraw ukoll li jkun hemm rispett ta' dawla ta' sentenzi wkoll tal dak li nisimgħu fuq il tassazzjoni diretta. Imma nerġa' ngħid li r-rwol tal-Parlament għandu tiġi rispett għandu jiġi rispettat għandna inqawwuh imma dejjem konna ċari aħna fuq il-messaġġi koerenti tad dokumenti legali li aħna noħorġu bihom meta nkunu qegħdin nirrispondu għall-inizjattiva tal-Kummissjoni u d-deċiżjoni tal-Kunsill. Din hija ir-raġuni għaliex il-kumment tal-bidu tal-President verament huwa pertinenti. Grazzi. Sur Conan Lender, anzi s-Sinjura ICR. E Grazzi, President. Jina nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal bicċa xogħol verament tajba anki l-emendi ta' surrozati. Jina naħseb li iġibu ċertu bilanċ anki fil-proposta tal kummissjoni naraw li rridu morru l-qoddim bil-rapporti tal-pajjiżi differenti. <coughs> Tajjeb li l kummissjoni qegħdin namlu parteċipi jima naħsibx li għedin nżidu xi xogħol għall-Kummissjoni hekk b'din il-proposta. Jiena nirprezenta l icr u naħsbu differenti il-rapporti ta' kull sena tal-Kummissjoni kunu bizzejiet l-Unjoni Ewropea trid tara x'qed jiġri mill-OECD fil-qasam tal-taxxa anki it-timetable u l-implementazzjoni t-rekomendazzjoni li joħorġu mill-BEPS. Qed nitkellmu wkoll fuq ir-rapporti ta' kull pajjiż jiena personalment naqbel mal-rapporti pubbliċi eh, ta' kull pajjiż biex ikonna sistema ta' taxa li tkun trasparenti miftuħa dan biex nevitaw li kunem dan il-profit shifting u l-evitar ta' taxxa. Anki jekk l-Unjoni għanda kompetenza limitata, jiddispjaċina meta il-Kunsil ma jismanix bizzejiet, ma jismax il-Parlament li suppost għandu jiġi konsultat kif sensibu kaptu ta' din il-problema. Grazzi. Al grupp tal-alde Grazzi, President, jina u kol nishtiq nibda bil-komplimenti għasur Rosati, rapporter, verament għamil bitċa xol tajba, bitċa xol u kol jgħamil għamma l-ajr. rizultati għedin maħna unik fuq il-mejda tal- għedin id-diskutu għom. U jiena għal-kem jiena u għal-għandiza xorta naqbel ma l-litra li għandet indibat li sur Dijsselbloom. Bloom il-Kunsill tajjeb li qed jagħmlu x-xogħol b'pass maġġe, imma xorta għandhom jirrispettaw il-proċeduri u jikkonsultaw magħna. Ġifieri qed naqbel mal-ittra. Sur Rosati għamel biċċa xogħol tajba malaj. Ma kienx hemm raġuni, ġifieri ma kienx qed indumu aħna. Fuq ir-rapport tal-BEPS tal-OECD u rekomandazzjonijiet jiena naħseb Żewġ kelmiet li huma l-iktar important kif qal ir-Sur Rosati huma mandatory u automatic ta' bil-fors u automatiku. Nisperaw li dan kollu jidħol fis-seħ malajr, malajr ħafna ideja tajba u koll il-Kommissjoni tatina rapport mux bis fuq l-efficienza kif qed jaħdmu l-affarijiet kif għal sur aħna naqblu l-pis amministrativ għandu jitnaqas kemm jista' jkun, imma naraw kif l-affarijiet jaħdmu fil-prattika. U rridu naraw kemm se jkunu effettivi dawn il-miżuri. Meta dan il-bdil l-iskambju jkun automatiku, Aħna rridu naraw riżultati wara kollox. Se jkunu riżultati? Rajna ħafna akkużi bejn l-istati membri, kulħadd jipponta subaħ li ħadd ieħor. Ġifieri pereżempju l-informazzjoni kienet hemm minnhom qatt ma saqsejtuna għalija u tajjeb għalhekk li issa naraw il-Kommissjoni tina jekk eh, kun interessanti jekk il-Kommissjoni wkoll tina riżultati fuq l-effettività imma appoġġ sħiħ li Rosati, grazzi. Grazzi. Istur Miguel Biegas. Qed nitkellmu fuq informazzjoni informazzjoni automatika li tkun li taddi minnaħa għal-oħra. Xejn ġdid, il-deposit interest rates, il-direttiva dwar dan tal-2003 anki tal-2011, u kol tkellmu fuq dan. U l-OECD l-ewwel linji gwida ħarġu fil-1988. Iġifieri mhumiex affarijiet ġodda dawn, Għalhekk l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li rridu nsaqsu għaliex dak li diġà jeżisti qatt ma ġi eh, applikat, implementat. Id-dokumenti ta' l-ECOFIN aħna kellna aċċessa li jom kamera u 26 stat membru għalu li qatt ma ħadnu din l-iskema biex ikun hemm informazzjoni dwar it-taxxa li taddijan tħattijħor, il-grupp tiegħi jemmena l-daqstant li irridu mmorru iktar fil-font. L-informazzjoni għandha tkun ippubblikata, tkun pubblika. Għax l-opinjoni pubblika hija il-mutur wara il-riforma fil-levitaru l-evażjoni tat-taxxa. Il-grupp tiegħi għalhekk jaħseb li hemm bżonn namlu dawn ir-rapporti għal kull pajjiż inkwantu għal kumpaniji multinazzjonali. Għax għalissa numru kbir tal-multinazzjonali laqqas biss huma msemmija. Huma esklużi aħna nixtiequ li ninkludu iktar kumpaniji u fl-aħħar aħna naħsbu li dan huwa pass pozittiv, imma hemm bżonn li nkomplu li nagħmlu pressjoni sabiex issa eh, minn klimna dwar fatti mhux kif ġar qabel. Grazzi. Jiena ukoll nixtieq nifraħ is-Sur Rosati għax-xogħol li jagħmel fuq dan id-dossier għall kooperazzjoni li kienna sissa jiena naqbel ma' Kora kulħadd jaqbel fil-fatt aħna dizappuntati li l-Kunsill ftejn politiku tajjeb li nagħmel nħorġu sqarija tagħna ma tajjeb li inferxu d-informazzjoni. Pożizzjoni tagħna hemm bżonn tiġi rispettata għal kjena naqbel ma' rapporter dwar l sqarija Dwar il-pozizjoni tal-Parlament għanna tlet punti li xtiqun għajbu l għennet fuq l-ambitu ta' direttiva u id-definizzjoni ta' large undertakings fuq is-sanzjonijiet u anki fuq commercial confidentiality, fuq s-segretezzja kummerċali. Fuq l-bitu jina naħseb li l-grupp tal-SND se appoġġjani aħna imħasba dwar il-fat li hemm bżonn insegwu id-definizzjonijiet li nsibu fil-accounting eh, ġifiri eh, numru ta' ta' turnover u anki numru ta' impjegati ta' eh, turnover ta' 250 miljon jena naħseb li noqodu attenti meta nsemmu definixxu l-SMEs u l-informazzjoni ta' taxxa li għandna nieħdu niksbu minn għandhom. Ma ninsewx li dawn importanti ħafna fil-komunitajiet tagħna li dejjem jiffaċċjaw kompetittività ta' taxxa li mhux ġusta. Irridu naraw li nilħu l-antana fuq sanzjonijiet aħna qed naraw li l-Kummissjoni m'għandix miżuri ta' nfurzar fil-proposta ġifieri jekk il-kumpaniji ma jagħtux l-informazzjoni dawn idejhom marbuta ma jistgħu jagħmlu xejn. Għalhekk aħna meta se nissuġġerixxu ndaħlu ftit withholding tax fil-istituzzjonijiet finanzjarji f'pajjiżi terzi li ma jkunux qed jagħtu l-informazzjoni fil-Unjoni Ewropea, aħna naħsbu li dan hemm il-fatka process fil-Istati Uniti. jiġifieri withholding tax hemm bżonn indaħluha fuq l-ammonti li jħallu l-Unjoni Ewropea jekk ma jkunx hemm informazzjoni mill-pajjiżi fejn jaslu l-flejjes fuq kull il-segretezza ma rridux li l kumpaniji u l-Istati membri jużaw dan biex jimblukkaw l-informazzjoni dwar il-trasparenza unkella dwar l-evitar tat-taxxa huwa minnu l-informazzjoni dwar il-pajjiżi ma jkunx hemm segretezza kummerċjali. Iġifieri l-kumpanniji ma jistgħux jużaw dan bħala ehm, skuża. Aħna se niproponu emendi biex il-Professor Kummissjoni nsaħħuha dan fuq dan. Hemm secondary reporting anki il-surrogate subsidiaries u fuq il-proġetti pilota dwar il plita informazzjoni ma' pajjiżi li qed jizviluppaw. għal grupp tal-ħodor il-reporting tal-kull pajis huwa pass importanti mhux il eh, eżattament l-affarijiet kif hemm qed narawhom aħna. Grazzi. Thank you. Uh, now for the catch DI. Grazzi għal catch DI. Niskuża ruħi. Il-kollega Kappel, l-ewelnet. Begrüße die Initiative des Berichterstatters in dem Brief an, an, an den... Grazie, Iva, Sir President, jena fl-itra ta' l-Sur Dajsel Blum naħseb li il-Konsil mandux fil-fat jimponi fuq eh, Eh, dan il-rapport jirma ma tittieħed deċiżjoni fil l apparti minna kien naħseb li rapport huwa bilanċat ħafna u proposta li jkun hemm skambju bilanċat tal-informazzjoni f'dak l għandu x'jaqsam mit-taxxi bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa hija xi ħaġa importanti ħafna ħalli bekk anke l-informazzjoni li hija relatata mat-taxxa tkun skambjata sew. L-Istati membri naħseb li għandna ngħinu ħalli dawn id-dispożizzjonijiet ta' trasparenza ikunu iktar eh, attivi u aħna naħdmu aħjar dan ir-rapport tal-lum huwa Wieħed mill-miżuri illi qiegħda timplementa l-Kummissjoni u naħseb li fil-fatt aħna għandna wkoll ċertu suġġerimenti fuq l-istrateġija esterna fuq il-ġida kontra il-prattiġi tal-evitar ta' taxxa u anka fil-kontest tal-inizjattiva tal-BEPS u f'dak l-għandu xaqsam l-implementazzjoni aħna diġa ħadna impen għal dan u anka l-pakket ta' miżuri li għadkom kemm semmejtu għandu jkollu kol ċertu miżuri sa fuq dan ir-rapport jiena naħseb illi l-aspetti f'dak li għandu xaqsam mal-limitu ma' 650 miljon sa 750 miljon din hija xi ħaġa illi fil-fatt għandha x'taqsam mal-awtorità Um, tal-kumpanija ewlenija mhux dik t sussidjarja parti minna kiena naħseb illi dik l-informazzjoni kolli għandha x'taqsam mal-taxxa U koll għanda sjonata. Anke f'dak li għanda xaqsam il-timetable, jena naħseb li għanna nkun iktar ambizjużi, naħseb li l-periodu ta' 12 xar huwa periodu twil wis u naħseb li l-kumpaniji jistaw joħorġu b'rapport periodu ħafna inqas ta' żmien minn il ċar naħseb li dawn ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż jistaw verament ikunu siwja anka fil-konferenzi ta' stampa u dawn għandhom jħorġu fl-ewwel kwart tas-sena. Parti minn hekk jiena naħseb il-pjan tal-OECD huwa pjan pożittiv u dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni jiena nappoġġa il-proposta li għandha x'taqsam għal fatt li wieħed ta' bażi tal-performance għandu Eh, jieħu eh, il-pass li fil-fat joħroġ b'evalwazzjoni tal-impatt dan għandu joħroġ dan rapport f'Aprilu din l-evalwazzjoni tal-impatt aħna rridu nevalwaw sew ħalli naraw jekk hemm xi bilanċ bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji. Apparti minn hekk proposta oħra f'dak l-għandu x'jaqsam eh, mar-rapporti u ħaġa illi jiena ma nistax nappoġġa hija s-sistema automatika tal-Kummissjon ġifiri illi il-rapporti mhumiex biss ħa jintbatu lil l-autoritajiet nazjonali. Dan rapporti tal-kumpanija għandhom jindbatu l-Kommissjon, ma naħsibx li dan il-pass jista' joffrina valur miżjud, ma naħsibx li dan il-miżuri tal-pakket ġiviri taġida kontra l-evitar tat-taxxa l-evażjoni tista' tkun ta' benefiċi jekk dawn ir-rapporti jintbatu darbtejn, però jiena naħseb illi eh, huma l-awtoritet nazzjonali għandhom ikun indirizzati. Thank you, Mr. Morel. Sir Morel. Oui, merci, Monsieur, le Président. Grazie, President. Niskuza ruħi kelli problema bit-trasport. U però s-saqijat unnek sabiex nitkellem fuq dar rapport Nirringrazzjaw l sur Rosati għad dokumentijaw li l-għennet. L-idea ta' eh, ħatrit nazjonali interessanti nirringrazzjaw ukoll tal-li kien attent ħafna għal konsil għanna test mill-rapporter u shadow rapporters illi semma il-xenarju datri illi qed jerġa' jiġri. U membri għadhom ma ħarġux biftej informali u qabdu ħadu kompromess minn ma staqsew l-inna l-ewel dan punti għana nqajmu. Il-proposta Moskovici hija tajba, għalmenu pala bażi, u turi illi ċerta fretta tiġru minħabba fina li xaħna bdejna l-proċess. Anka l-mobilizzazzjoni fis soċjetà ċivili. dana kollu, hemm lokal titjib, U stat intikom żewġ eżempji ta' fejn nistgħu ntejbu sitwazzjoni l ewwel il-Parlament mod ġenerali ħareġ favur rapportaġġ pajjiż pajjiż u fol Shareholder Rights Directive rridu li din tkun pubblika din mhux il-mira tad-direttiva hawnhekk titkellem biss war kooperazzjoni amministrativa ma dana kollu xorta naħseb li huwa fi żmir tagħna illi naqdu flimkien serje ta' test konsistenti u l legislazzjoni ma tikkontradix l Fisa ċaġa importanti għalina, trasparenza ma tistax titratta biss 10-15% tal-multinazzjonali għal-kem dawnu ma l-ikbar f'termini ta' tħul finanzjarju l mort kif jaħdem is-suq intern u għabazat fuq eh, ġustizja bejn kompaniji kbar użar. Għal-daqsant naħseb illi għanna ninkludu l-akbar numru possibli ta' kompaniji u jkun loġiku li mitim minimu għad-direttiva għal-kontijiet ninkluduwa fil-rapport fuq drittijiet tal-azzjonisti telaw ma' 40.000 euro u 25.000 impiegati mżon u koll il-inkunu esġenti kif aħna fil-fat fuq direttiva fuq l-azzjonistim tidrol għal rapportaċ pajis pajis. Indikaturi bħal sussidi miksub għandhom ikun inklużi ma nriċ nitħol fiktar dettal, però xtaqt nisħaq f'termini ġenerali illi bħala membru tal-Parlament Ewropew Waħda mill-miri tiegħi il nipproduċu leġislazzjoni effettiva u nisqu fuq l-effettiv. Dak for però mimli jeżenzjonijiet u waivers u anka stati membri jixti u jżommu għalihom il-possibilità li jirrifjutaw li jiprovdu informazzjoni. Ħafna drabi nħarsu lejn il-mod kif l-affarijiet jaħdmu fl-Stati Uniti pal-fakta u naħseb illi pajizi ġaqet jitkelmu fuq rapportar sekundarju u dal-pajizi għandhom għandhom jitkellmu dwar dan ukoll anka għal sussidjarji tal-multinazzjonali u dan għandhom loħi kien kollu m'għandhomx jevitaw milli jitkellmu dwar dan. Dawn kienu l-punti li nistgħu jistgħu jkunu utili għat-test ma naħseb nistgħu għandna fejn kunu sodisfatti għaliex bla dubju fejn qed sejr sur reżati huma fid-direzzjoni tajba. Is-sur Tremoza kirbu. Okay, so Mr. Mr. Hergetondo. Yes, President. Grazie ħafna, Sur President. Jena xtaqt li nissiħeb u kol f'dan il-dibattitu nejdilkom jena x'naħseb fuq l-importanza illi il-Konsil miex edha tqis il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri na naħseb li din hija xi ħaġa verament serja u nista' nsemmilkom tliet raġunijiet li huma qegħdin jappoġġaw l-idea li għandha l-maġġoranza ta' dan il-kumitat. Jiena naħseb l-informazzjoni bejn l-istati membri u l-iskambju ta' din l-informazzjoni mhijiex qiegħda tikkorrispondi għal tiġijiet ta' suq waħdini u t-tmexxija ta' żona Ewro. Aħna naħseb illi mhux qed nitkellmu biss l-iskambju tal-informazzjoni dwar politika fiskali u dwar ċertu kumpaniji iżda qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea għandhom rwol importanti bħala għal-ġestjoni ta' zona euro u anka bħala għandhom rwol għal protezzjoni tas suq interno. Parti minn hekk ħafna minn din il-politika għandha x'taqsam mal- talba għallajnuna li t-tinata mill-istat u għaldin raġuni il-Kummissarju Vestager u l-Kummissjoni Ewropea permezz tal-kompetenzi li aħna għanna, aħna edin naraw li fil-fat rridu neżerċitaw il vigilanza u l-kontroll fuq dawk l-istati membri illi għandhom jimplementaw ukoll ċertu regoli illi japplikaw għall-istati membri u għall-kumpaniji na naħseb li apparti minn hekk l-istati membri għandhom din il-ħtieġa illi jeżerċitaw il wol tagħhom u um ma rridux joħolqu kumpanija pubblika Ewropea fl-istess sinja naħseb li għalġejjin huwa importanti ħafna nirriflettu fuq il-pożizzjoni li qiegħda tressa li qed l-Parlament Ewropew ħalli naraw illi aħna naħsbu fuq eh, il-possibilità li kunem kumpanija pubblika Ewropea jiena naħseb illi kollox jgħat meċin f'din id-direzzjoni u allura nixtiequ nitolbu lill kommissjoni ħalli joħorġu bir-rwol illi kollom ir-rwol ta' iktar koordinazzjoni naħseb li jmur kontra l-għana u lini tal-xogħol li għamlu nagħmlu Muċa grazie, gracias, Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Jiena ħan itkellem ħafna iktar fil-qosor naħabbar kien hemm ħafna diġà qalu dak li xtaqt ngħid, iżda huwa dmir tiegħi bħala preżentat ta' ċittadini illi huma attenti ħafna dak li qed jiġi nixtieq illi ngħidulkom fuq ħaġa partikolari jiena naqbel perfettament ma' dak li qed jinet mir-rapporter u shadow rapporters il-ħabba tagħna kora illi esprimi dak li aħna naħsbu iżda dan is-suġġett huwa suġġett importanti iżda fl-istess ħin mhuwiex daqshekk eh, tekniku jiena naħseb illi il-Shadow Reporters ġaħadmu ħafna fuq dan, dan huwa suġġett politiku fil-fatt. U għaddin raġuni nixtieq illi illi infakkar dwar dan il-punt lilkom il-kol. Aħna ninsabu fera fejn l-Ewropa qed tinbidel b'veloċità maġla ħafna u hemm verament ftit affarijiet illi aħna nistgħu nagħmlu sabiex natu iktar tama li ċittadini fl-integrazzjoni u integrazzjoni għandha ħafna iktar eh, tifsira minn kooperazzjoni. Jekk aħna ħajkun Unjoni Ewropea iktar integrata, naħsbu illi mod partikolari hekk kif tkellmu l-kollegi ta' qabli il-fatt illi il-Kummissjoni Ewropea mhix qed intervjeni hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw mill-perspettiva politika din hija provokazzjoni tal-Kunsill illi issa qiegħed jidher ta' isu għadu tal-għana u lini li aħna nixtiequ li nkunu iktar Ewropej fuq bosta livelli dan mhuwiex suġġett tekniku iżda suġġett politiku ta' tifsira kbira, grazzi. Simon. Peter Simon, ikjożbu. Grazzi, jena nishtiq ninaqat ma dak li diġa għallu ċertu kollegi. Trasparenza hija xi ħaġa importanti ħafna. Iżda trasparenza tista' tagħmel sens biss jekk dawk l-awtoritajiet li għandhom jaslu għal konklużjonijiet wara illi kollox ikun trasparenti jkunu jistgħu verament jieħdu azzjoni u l-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha dan ir-rwol jiena naħseb illi fil-fatt jekk ħanibqaw sejrin hekk dik li supposta tipproteġi it-trattat jekk miex qed titfadaw fuq dak illi qegħdin jagħmlu l-istati membri e, fil-qasam tat-taxxa aħna naraw li ħajkun hemm ħaj jibbenefika xorta waħda l qoddim jekk aħna verament qed neħduha bis-serjetà illi rridu nkunu iktar trasparenti fuq ir-regoli ta' taxxa irid ikollna e, ġlida organizzata kontra l-evitar ta' taxxa l-Kommissjoni Ewropea bil-fors trid tara illi bħala protettriċi tal-liġi Ewropea li tieħu r-wol tagħha u li tkun iktar attiva f'din il-protezzjoni. Dawk l-istati membri li ma jaċċettawx din il-ħaġa li ma jixtiequx li l-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni jew inkella fil-fatt qed ikunu eh, influenzati minn dawk li l istati membri ma jixtiequx il-Kummissjoni Ewropea l-kollha rwol. Grazzi. Is-sur Le. Nandu issa għal-Komissjoni. Grazie ħafna. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja l-Kumitat Ekon u r-rapporter is-Sur Rosati għax-xogħol tiegħu. Aħna nemnu illi tisħiħ ta' trasparenza huwa wieħed mill-elementi ċentrali fl-istrateġija tal kummissjoni fil-ġlida kontra eh, pjanar ta' taxxa aggressiv, ġo kena kizbit fil-passat, id-direttiva fuq kooperazzjoni amministrattiva wa kruċjali f'din id-direttiva dak tnejn u tlieta kif issemma u issa dak erba ma kruċjali kizbit kruċjali sabiex niprovdu l-amministrazzjoni ta' taxxa bl-informazzjoni li għandhom bżonn sabiex jevalwaw ir-riski kif illi inklużi fċertu strutturi implementati minn min ħalis it-taxxa. Il-Kommissjoni tapprezza il-kooperazzjoni kostruttiva mal-Parlament daw l-oqsma u tittama li dan jista' jitkompla anka fil-proġetti l-ġejjin ukoll. Hemm bżonn progress malajr fuq dan għal daqstant il-Kummissjoni hija pożittiva fuq progress fil-qasam ta' Swift kif ġi l-open party partit interessati u mhux sorprendenti fuq dal dossier partikolari hemm progress illi għaddej ġmilu għaliex dan is-suġġett partikolari ġi diskuss għal żmien twil fiħdan l-OECD fost diversi ġurisdizzjonijiet, 20 minn 28 stat membru diġa firmaw u qablu ma dan iskambju ta' informazzjoni ħafna minnhom ġa għandhom liġi nazzjonali li jridu jadottaw jew li diġa ġiet implementata u għal daqstant huwa mistenni li l-progress, mhux mistenni l-progress ikun maġġel wis imma aħna napprezzaw li l-Parlament għandu rwol xaqti fil procedura Fus-sustanza semma illi skambju automatiku obbligatorju huwa kroċjali dan huwa element ieħor li jżid mal-lista ta' informazzjoni li trid eh, titqassam fost l-amministrazzjoni ta' taxxa minn se taxxa mbagħad titqassam fost l-amministrazzjoni ta' taxxa rilevanti u mill-perspettiva tagħna għal daqsan sejrin fid-direzzjoni tajba hawnhekk numru ta' punti tqajmu brabta mal-kontenut se nitkellem dwar tlieta minnhom biss il-proposta tal-Kummissjoni kienet mibnija fuq ir rekomendazzjoni li kien bil fuq naqa fuq livell ta' OECD, azzjoni BAPS 13, aħna għamilna trasposizzjoni ta' test li ġi diskussawnek bil-mira ċara li ma ux saf ieħor saf separat għal multinazzjonali sabiex jirrapportaw informazzjoni pajjiż pajjiż ma dan kollu l-proposta għamli ta' ċara illi multinazzjonali mill-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk il-mumiex b'attivitajiet fis intern għandhom eh, għandhom jimxu skont l-istess regoli. U dan ukoll insibuh fit-test ta' kompromess, termini ta' ambitu, f'termini ta' kontenut, ta' informazzjoni, u f'termini ta' frekwenza u skambju dak erba huwa konformi ma' rakkomandazzjonijiet OECD. Dan kien element importanti ħafna. Ir-rwol tal-Kommissjoni mbagħad ir-rwol tal-Kommissjoni sa ċertu punt ġewwa definit fid-direttiva għal kooperazzjoni amministrativa dak u dan ir-rigward il-Kummissjoni se tkun qed tirċievi l-informazzjoni neċessarja li hemm bżonn sa ikun hemm monitoraġġ ta' direttiva stati membri obbligati jipprovdu informazzjoni annwali fuq fejn hemm eh, problemi, fejn hemm oqsma li hemm bżonn jitjiebu u l-Kummissjoni fuq bażi regolari trid tanalizza dan kollu. Fuq dak erba l-Kummissjoni se tirċievi informazzjoni mill-Istati membri dwar gruppi multinazzjonali li jirfjutaw li provdu informazzjoni. Aħna nemnu li dan ukoll huwa element importanti sabiex niżguraw illi l-iskambju jissir fil-prattika. It-tielet, il-kwistjoni ta' partiti interessati u eh, oħrajna dobx kollhom aċċess għal din l-informazzjoni hija ħaġa separata din li qed tiġi li se tiġi trattata darwa diversi drabi konfermajna li l-Kummissjoni qed taħdem fuq valutazzjoni tal-impatt u proposta legali qed tiġi mħejjija lekk imsejħa CBCR pubblika ġal darba din tiġi adottata il-parti interessati kollha jkollhom aċċess għal dan it-tip ta' informazzjoni u dan jitolvu anka numru ta' kwistjonijiet imqajma hawnhekk fuq il-Kommissjoni għandix tkun involuta fl-iskambju ta' rapporti pajjiż pajjiż. Nieqaf hawnhekk, grazzi ħafna darb'oħra għal rapport tal-Parlament, nistennew bil ħer għassa it-komplija ta' din il-kooperazzjoni kostruttiva. Grazzi. Grazzi l-Kommissjoni. Rapporter, jekk sabiex jala id-dibattitu. Grazzi, President. Grazzi lilkom Kamil kol Grazzi lil kellima kollha, speċjalment ix-shadow reporters għal kommenti kostruttivi tagħhom. Kif l-interpreta d-diskussjonijien illi jem appoġġ qawwi għal din miżura f'termini ġenerali għal miżura dak erba' u għet jista' jifhem li ma jistax Nistawx niġġieldu b'mod effettiv kontra pressi bħal din evażjoni vitar ta' taxxa jekk ma jkonniex eh, rapportar pajis pajis fuq kwestjonijiet ta' taxxa lill awtoritajiet nazzjonali. U anka jekk ma jkonniex possibiltajiet mekkaniżmu għal skambju ta' informazzjoni fost l-Istati membri. Għal daqsant naħseb illi din hija konklużjoni importanti illi hemm appoġġ wiesa' għal dit tip ta' miżura. Xtaqt ukoll nirringrazzja għal daw kollha illi appoġġaw l-inizjattiva tagħna sabiex nesprimu eh, nuqqas ta' bil-deċiżjoni tal-Konsilju jilħu deċiżjoni qabel il-Parlament joħroġ l-opinjoni tiegħu u naħseb li huwa importanti mhux biss għal raġunijiet ta' proċedura ma wkoll sabiex kif qalu qalu qed mill-kemmi kelliema sabiex niżguraw koerenza u konsistenza tax-xogħol tagħna fuq il-pakkett mod ġenerali fil-qasam tat-taxxa. Fuq kwestjoni oħrajn forsi kien hemm konsens sanqas swisa però din hija xi ħaġa li se tiġi diskussa anke matul ix-xogħol tagħna max rapporters. Kwestjoni minnhom hija l-aċċess pubbliku għal din informazzjoni kif ġi spjegata għadna qed nistennew l-evalwazzjoni tal-impatt mill-Kummissjoni u nipproponu nħallu dan għal aktar tard għalkemm maġġoranza ta' kelliema appoġġaw l ideja l kommissjoni tkun parti mill-proċess u għandha jkollha aċċess għal dan għal din informazzjoni pajjiż pajjiż. Kenna wkoll eh, nuqqas ta' il Il-Kommissjoni tkun parti mill-proċess sabiex ikonna strument reali li jkun jista' jverifika l-implementazzjoni tad direttiva u neverifikaw u naraw jekk stati membri u x'qed se jobdu l-obbligi tagħhom fuq skambju ta' rapportar pajjiż pajjiż bejnietom. Naħseb ma jkun hemm xejn ħażin illi konna l-Kummissjoni parti mill-proċess ta' skambju ta' informazzjoni min ovvjament flessibbli u les niddiskutita. Dwar il-kwistjoniet l-oħra, l-ambitu ta' direttiva u kol kien fiċ-ċentru ta' diskussjoni Wasal imma punt, per eżempju, il-limitu minimu propost palissa ta' 750 miljon eh, fitħol finanzjarju x'biżejjed sabiex inkopru l-multinazzjonali. Intqal għalli dan il-limitu minimu għandu baxxa, forsi iva, però l-argument ċentrali u illi nkunu konsistenti ma' rakkomandazzjonijiet tal-OECD dan ġaġi adottat minn numru ta' pajjiżi u sabiex ma nimponowx biżijiet sejda, biżijiet addizzjonali u impoġġu ċertu kategoriji ta' imprizi fl-Unjoni Ewropea fi żvantaġġ meta mqabla ma' kumpaniji minn pajjiżi terzi, xattar xaħjar illi konna threshold standards li tapplika għal pajjiżi kollha kemm fl-Unjoni Ewropea, stati membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni. Din hija l-ispjegazzjoni għal daqstant. Issa dwar il-sanzjonijiet, punt interessanti u salima punt aħna lesti nikkontrollaw u ninforzaw di direttiva Din hija kwistjoni tista' tiġi diskussa f'aktar dettal. Kenna proposta interessanti li konna withholding tax kif intqal u din hija xi ħaġa illi nistgħu nitlu f'aktar dettal dwar fix-xogħol tagħna fil-ġejjieni. Dwar l-iskeda sa infakkarkom li direttiva suppost tkun implementata u trasposta fil-leġislazzjoni nazzjonali sal-aħħar ta' dis-sena. Iġifiri xi ħaġa li tinvolvi proċedura mħaffa ħafna improposta wkoll illi l-iskadenza l-kumpanija l-NNIs illi jisottomettu dan ir-rapportar pajjiż pajjiż l-autoritet ta' taxxa nazzjonali kont naġil wara il sena ta' taxxa kien hemm għalli dan huwa għapridu twilwis, wis jien naħseb pero għadar però għal għawnek, u aħna marbuta bir-rakkomandazzjoni tal-OECD. Ir-rapport tal-OECD jiproponi 12 xar u darba oħra ma nixtiequx indaħlu żewġ standards u l-istess grupp ta' pajjiżi u taqstan taħja li nżommu ma dak li ġaddi ċidejna fuqu. Kien hemm ukoll kummenti oħrajn? illi napprezza Pero ovvjament m'hemmx tweġiba għal kun mistoqsija li saret per noħodu gost li hemm dal konsens wiesa fuq il-ħtieġa ġenerali illi konna l-ġizlazzjoni ta' dan it tape u nistenna bil ħer li naħdem mal kollegi tiegħi ix-shadow rapporters fuq dan id-dossier u niksbu riżultat tajjeb fl-aħħar tal-proċess. Grazzi. Thank you. Uh, the time... Grazie. L-skeda jadin. 21 ta' marzu 5 biex tresqu emendi, konstituzzjoni ta' emendi 25 ta' april 2016, vot fekon 26 ta' april, vot fil-plenarja fl-ewwel sessjoni ta' Mejju. Naddu issa l-punt 5 fuq l-agenda l applikazzjoni tal-liġi komunitarja 2014 rapport annwali Is-Sur Ramon Tremosa, rapporter, jekk joġbuk. Grazzi, President. Eżis kollegi, kien il-gostu pjaċir tijaj illi nikteb din eh, la bozz ta' opinjoni, nittama li kona dibattitu interessanti fil-ġemat li ġejjin fuq dan Fil-2014 il-Kummissjoni Ewropea rċevit da 7.000 filment fejn ġi rapportat ksur potenzjali tal-liġi komunitarja. Spanja kienet l-ikbar reċipjent biktar minn 500 waraja l-Italja. Bejn 2010 u 2014 kena 3550 każ ta' ksur eh, mres il Komissjoni Ewropea minħabba trasvezzjoni eh, il fuq 439 direttiva mill stati membri l-medja wa ta' 8 stati membri jiksru kull eh, direttiva fl-aħħar eh, leġislatura. Jina naħseb li hemm bżonn nistaqsu lil nanfusna il-liġi komunitarja tant ineffettiva stati membri u ma konformi ma l-leġislazzjoni ekonomika u finanzjarja illi tiswa tant kapital politiku fl-aħħar 5 snin realtà li għanna l-lum i illi fil-qasam ekonomiku finanzjarju l-Ġermanja biss hija konformi mal-liġijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. L-Awstrija tikser direttiva waħda imma situazzjoni għal ija hija kważi drammatika. Il-Polonja tikser 10 direttiva, Lussemburgu disa, Slovenja u Spanja 8, eċetera, eċetera. Barra minnek, fl-2014, 10 10 mill-157 rekomendazzjoni ċentrali li l-Istati membri fil-qafas ta' semestru Ewropew ġew implementati bisħiħ jew uh, urew progress considerable ġeħi 6% biss għal dak nixaqsam rata ta' suċċess. Għanna wkoll sati membri pal-Ungerija, Polonja u Repubblika Ċeka li segwu aktar rekomendazzjoni ta' OECD milli dawk li joħorġu mill-Kummissjoni Ewropea Nfakkarkom mill-OECD hija biss think tank xejn iktar. Għal daqstant dan ir-rapport insejjaħ it-tmiem għal eh, dan ir-reġim leġislattiv eh, ħieles fejn stati membri jiksru b'mod sistematiku l-liġi Ewropea bl-ebda konsegwenza. Inseħ il-Komissjoni sabiex tirreġixxi u tevita l-Istati membri jħars lejn il-liġi komunitarja bħala xi ħaġa illi wieħed jista' rispetta jista' les kont xi fettillu għalfejn kollegi ħdimna tant fl-aħħar snin sabiex insaħħu il-regoli ta' governanza ekonomika tagħna jekk wara l-Kommissjoni ma teżiġġaż seta tagħha meta pajjiżi bħal Franza u Spanja ma jkunux konformi mal-regoli eh, komunitarji. X'inhu l-punt? Illi toħroġ iktar iktar direttivi jekk dawk ġa approvati jitkisru b'mod sistematiku. Fil-każ tal- skema ta' kansi ta' depozitu Ewropej nistaw nimxu l-qodim, pero hemm 10 stati membri li għadhom qed rifitaw li jkunu konformi ma' direttiva preżenti. Fil-każ ta' riżoluzzjoni bankarja, nistaw nisbu fiduċa fil-sistema bankarja meta stati membri mhux konformi direttiva illi bail ins u l-Italja titfa dubju fuq is-sistema minnu fih kif ġiet applikata Ovvja li pajjiżi jisiru iktar ma meta pajjiżi pal Spanja li Payment Directive tinkisser mill-gvernijiet ta' kwa naħa. Fil-kas ta' Spanja, aktar minn miljun posta xogħol intilfu skont l-Assoċjazzjoni Spanjola kontra pagamenti eh, li jaslu tard minħabba li m'hemmx eh, rispett lejn din id-direttiva. Jekk il-Kummissjoni Parlament ma jreġixxux, qed niriskjaw l-Unjoni Europea ndawruwa think tank enormi. Ġa ħreġna mill-ġestjoni ta' kriżi fl-Unjoni Ewropea ma nistawx liġi Ewropea ndawru xi ħaġa rilevanti. Biex nala, naħseb li għandna bżonn aktar regolamenti u għan għaz direttivi għanna bżon sanzjoni ta' dawk istati membri li mux konformi liġi Ewropea partikolarment fis settur bankarju. Għanna bżon il-Parlament jikkontrolla realment l-implementazzjoni tal-liġijiet tiegħu jekk tasew irridu nibqaw attur leġittimu għal ġejjin tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rigward il-emżon ta' komitat ta' kontroll, simin bħal komitat għal kontroll budgetarju, interessani xie uħroċ mill-komitat għafko jew juri, pero dinja problema li tiġi indirizzata minn perspettiva politika u koll. Finalment għal kommissjoni naħseb illi żmien spiċċa ta' approċ teknokratiku jew insaħħu l-leġittimità tal-Komissjoni billi jkun hemm elezzjoni demokratika preżenta Komissjoni jew nammettu illi ntuwa iktar seta u għanutli għaliex m'hemmx leġittimità politika eh, brabta mal-Komissjoni. Grazzi ħafna nistenna sa' kommenti minn ħatakom. Thank you very much. Grazie ħafna. elezzjonijiet parlamentari jagħtu leġittimità forsi mhux biżejjed ngħid jien jgħid is-Sur Ċermoża. Is-Sur żarba l pp e. Grazzi ħafna President. Ħan nitkellem fissem il pp e, ix-xedew tal pp is-Sur e, Martuċello li ma setax ikun hawnhekk dalodu. U ħanaqra eżatt x'qal xkitabu. L-għanet napoġġaw l-opinjoni, ta' Sur Tremoza huwa bażi b'saħħtu għal xogħol ulterjuri u naħseb illi hemm bżonn ta' implementazzjoni tal-liġi eżistenti li huwa l-muftiħ dan kollu aħna naqblu ma' rapporter fuq punti dwar governanza ekonomika li tresqu. Minnaħa l-oħra ma naqblux illi nsemmu pażi speċifiċi fil-rapport. Klessi ħafna President. Thank you. Grazzi. Mr. Franzulika listen. Grazie, Signore Presidente. Grazie, Sur President. Aziz kollegi, Sinjuri. Nishtiq ningrazzja l-ewwel net l-rapporter għal l-opinjoni li nressa hemm diversi aspetti fl-opinjoni Mr. Tremosa illi magħhom nistgħu naqblu b'mod partikolari fuq il-fatt illi l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja fl-Stati membri kollha hija fundamentali sabiex niksbu unjoni b'saħħitha u robusta kif imnaqqax fit-trattati. kol senjuri nixtieq għal darboħra nisħa illi il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandha l-istess valur legali pa' trattati. Madana kollu, hemm ukoll xi punti fejn nixtiequ niproponu xi tibdil żejr. Paragrafu 3, per eżempju, nixtieq nisħaq illi n-nuqqas tal-implementazzjoni tad direttiva fuq bakamenti li assoċjat fil-11 l-Stat membru huwa marbut ukoll mal-istat tal-finanzi pubbliċi effettwati mill-kriżi ekonomika. L-istess ħin għandek ukoll direttivi oħrajn illi sa issa ma ġewx trasposti. Huwa importanti illi ngħidu li direttiva fuq l-aċċess għall attivitajiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u supervizjoni tagħhom kif ukoll in kumpaniji ta' investiment id-direttiva għal rekwiżiti ta' qafas budġetarji għal stati membri u drittijiet tal-konsumatur mara mela minn hekk paragrafu 4 nemmen illi hija natura mhux kompluta taż-żona euro u l-Unjoni Ewropea li waslu għal kriżi ekserja fl-Unjoni Ewropea kif ukoll wisq ifukar fuq ċertu tip ta' politika. Għal din raġuni l-Unjoni Ewropea żviluppat semestru Ewropew għal koordinazzjoni ekonomiku u supervizjoni bankarja il-patt ta' stabilità u tkabbir għandu jinġi implementat aħjar mod partikolari permezz tal-użu ta' flessibilità b'mod sħiħ. Ovvjament ix-xogħol għadu ma ntemx, għandna bżonn insaħħu l-Unjoni Monetarja u e, l-estu anka l-Unjoni Bankarja. Aħna nemmnu r-regolament bankarju huwa importanti. Grazzi lilek tal-li provajt introduċi dimensjoni Ewropea għall-iskema ta' garanzija fuq id depositi ma' fl-opinjoni tagħna l-implementazzjoni tal gansid fuq depozitu nazzjonali u l-adozzjoni tal-DIS mhumiex kontradittorji. Barra minn hekk. Nappoġġa iż-żida ta' trasparenza, nappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex intejbu l-aċċess informazzjoni fuq applikazzjoni tal-liġi komunitarja. L-aħħar mhux l-inqas ippermetti li nifraħa darba oħra rapporter Is-sena bil-ħer għan kompli miegħu u x-xedew rapporter l-oħra. Grazie. Thank you. Grazzi ħafna, mux għetnar l-kej. Sander mena. Grazzi u skużani, Sir President. Iżda Kej, għalt li jisa biex nitkellem daqxejn fis-sema. Kej tixtieq ringrazzja l-rapporter taqbel illi jekk aħna nisqu fuq il- il-kas partikolari ta' servizzi finanzjarju, u regola ma tistax tkun implementata ma stati membri hija ħaġa importanti ħafna. Hija xi ħaġa li intom semmitu. U aħna qedna li kienet xi ħaġa xokkanti ħafna li dwar ix-xogħol fuq il-mifitnej kien hemm ċertu stati membri illi aħna għadna ma implementajniex il-mifit wieħed. Però okej, okay, għandha wkoll ċertu simpatija l-istati membri li kienu tard fl-implementazzjoni tad-direttivi minħabba li aħna stabilixxejna eh, skadenzi fil-livell wieħed u aħna rajna illi fil-fatt konna verament flessibli fuq eh, riżultati tal-benchmarks u rajna illi timetables kienu ambizjużi iżejjed iżda li aħna nistaw fil-fat nistabili affarijiet oħra. Aħna din nitkellmu fuq regolamentazzjoni aħjar iżda naħseb li quick fixes għandhom ikunu biss għal ċirkustanzi eccezzjonali u mhux parti mill proċedura leġislattiva. Ġifieri kej fl-emendi tagħha bessiba li taħdem fuq hekk iżda tixtieq ukoll iżid rwol għal lisas. Ħalli bekk aħna kun nistgħu nirrapportaw fiktar dettal għal l-implementazzjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea u naraw li fil-fatt nistgħu naraw li fin-nuqqasijiet aħna kun nistgħu nagħmlu ċertu titjib sur rapporter. L-aħħar suġġeriment li kej tixtieq tisaq fuq huwa suġġeriment li aħna naħdmu fuq sottokumitat tal-Afko li jista' jagħmel iktar kontroll tal-Liġi Ewropea i taħseb li dan huwa aspett li jista' jirrikjedi ftit iktar konsiderazzjoni min-naħa tagħna minħabba l-livell ta' kumplessità li huwa involut f'dan il-qasam. U anke fuq ir-regolamenti u fuq id-direttivi li aħna qed naħdmu fuqhom aħna ma nafux eżattament kif is-sottokumitat jista' jingħata attenzjoni partikolari. Jiena naħseb illi dan jista' jirrikjedu wkoll ċertu kompetenzi oħrajn u f'dan il-każ aħna nistgħu nispiċċaw ukoll qed pjaw eh, xogħol li diġà sar u nerġgħu nagħmlu xaġa li diġà għamilna u forsi aħna nitħassu tolbu l-Kummissjoni sabiex tirriporta fuq bażi regolari li li konu fuq ċertu fajs li jinsabu fl-istadju ta' implementazzjoni ħalli aħna nkunu nistgħu nipprovdu naraw xinuwa il-forum pubbliku għad-diskussjon ġifiri din hija xi ħaġa li nixtaqt bħala suġġeriment biex intem dak kollu li intqal aħna t nistennew bil-ħerqa minnaħa ta' kej menu li taħdem ma'kom mill-qrib fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Mhux qed nara l-kollega McCarthy. Mihal Rayman la Għas le jiva u għekjet Grazzi ħafna sur President. Jina minna ħatijie u kol nishtin grazzi ħafna l-rapporter għal-prezentazzjoni ta' dak li għanna u għek. din nitkelmu fuq xaħġa li importanti ħafna. Fil-fat il-rapport jgħat jimplika li l-infurzar tal-liġi Ewropea u dak li għanna nieqes huwa fil-fatt fil-qalba tal-problema aħna qegħdin naraw ukoll illi irridu nimplementaw sewwa l-liġi Ewropea ħalli aħna ma ninsabux fi, fi kriżi u jekk tfassi l-formulazzjoni tista' tinbidel b'tali mod li aħna ma nkunux qegħdin nofru wkoll card blanche għal negozjat jina naħseb naturalment favur aħna il- politika ta' investiment proċiklika li tkun bazzata fuq politika soda ta' pjanar u fil-fatt jiena fuq dan iġden serra, apparti minn hekk naħseb li importanti li ngħid ukoll li dwar il-ksur kontra l-liġi Ewropea, l-kwistjonijiet li għandhom xaqsum ma' sussidji fil-każ ta' dati dawn huma ir-raba l-ikbar. l raba l ikbar reati illi fil-fatt huma problematiċi għalina aħna nixtiequ nisu il-fatt li dwar dan il-qasam aħna nixtiequ nkunu iktar attivi minn naħa tal-Kummissjoni nixtiequ li nisqu li hemm bżonn li nasservaw iktar dan illi qed jiġri u fuq dawn l-aħħar tliet punti tar-rapport jiena naħseb ukoll illi hemm bżonn illi nitkellem fuq l-iktar fuq argumenti oħrajn fuq din il-kwistjoni li rridu niddiskutu bl mod miftuħ ringrazzjak. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Mandiċ iktar mistoqsijiet tal-proċedura kaċ għaj se nistidan nerġan il-rapporter sabiex jitkellem. Grazzi ħafna. Ivan, di żewġ kummenti jew tlieta minna ħatijaj dwar dak il-li diġant għal l-ewwel net l-rapporter tal-PPE, l-ħabib tiegħi Pablo. Najdlu li naħseb li aħna ma rridux noqogħdu lura u noqogħdu nibżgħu milli insemmu minn kienu l-pajjiżi. Nħabba li aħna ħarisna lejn is-sitta l-internet tal-Kummissjoni fejn għandna lista tal-pajizi li fil-fat mhumiex qegħdin jirrispettaw u jimplementaw liġi Ewropea, ġifieri kull ċittadin jista' jmur fuq is-sit tal-Internet tal-Kummissjoni u jikkonsulta din l-informazzjoni li hija pubblika. Jiena niftakar l-istess bizzat li kienu espressi tliet snin meta kont rapporter jiena fejn aħna proponejna l-isem tal-kumpanija Google minn bħala waħda mill-kumpaniji li qegħdin verament jistaw jinsabuħat jittala għal azzjoni ta' antitrust u fl-ħar ta' sena 2013 kienem sitta di membri bis li kienu ivotaw favur dan il-dokument dan il-rapport fejn aħna sħaqna fuq il-Kommissjoni sabiex investigaw fuq l-imġiba antitrust tal-Google ġifri għall-ewwel darba aħna neħejna dan il-konsens illi kellna sa dakinhar illi lebda kumpanija lebda stat membru manna insemmuha b'mod dirett fir-rapport maħabba li mhuwiex korret politikament, però jiena naħseb li issa wasal il-waqt li ċittadini nisimaw maħabba li huma di jitilbuna li aħna nitkellmu biċ-ċar dwar dan kollu naħseb li rridu wkoll naħsbu fuq passi oħrajn li jistgħu jittieħdu għall-integrazzja Ewropea illi aħna nistgħu nieħdu jekk din kwistjoni ma nsolvuwiex. Aħna ma nistgħux aħna nkomplu għaddejjin kif aħna jekk maħniex ħa naraw li fil-fatt hemm differenzi bejn l-istati membri. Per eżempju fid-Danimarka naraw li hemm ċertu differenzi u mbagħad hemm ċertu nies fin-nofsinhar tal-Ewropa li għandhom l-ar pozizjoni fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb li għandna jirġa' jkollna konverġenza fl-aħjar esperjenzi li niksbu fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni għandi għandix tkun Unjoni Ewropea fejn ikun hemm trasferimenti iżda għanda tkun post fejn il-pajjiżi jippreżentaw leġizlazzjoni li jimponu fuq sma differenti ħalli bekk jaqablu il leġizlazzjoni tagħhom ma ta' pajjiżi oħrajn, ġifieri jiena naħseb l-iktar pass importanti li rridu nieħdu huwa li waqfu din l-ġiba li aħna kellna sissa f'dan id-dokumenti aħna semmejna tlet sistemi legali Għalek, jiena, lest li nidiskuti b'mod ħiles miegħek ħalli naħna nkun nistgħu deċidu kif ħan votaw fuq dan, però jiena niftakar dak li qed Pablo. Aħna nixtiequ illi ma nsemmux b'mod speċifiku l-ismijiet fit-test, kellna l-istess biża kif kellna fir-rapport ta' koordinazzjoni, nixtieq infakkarkom li f'dawn l-aħħar rapporti l-isem ta' Google semma fil-rapport u anka ħafna drabi minn din il-kamra. Kwestjoni oħra pala rapporter jena nixtieq ngħid illi il-ħlas start huwa kwestjoni importanti ħafna u fil-fatt aħna rajna illi approvajna regolament ukoll is-sena li għaddiet propju għawek u aħna naħsbu illi l-bażi ta' sistema ekonomika hija id-direttiva tal-ħlas tard kif tgħid l-Amerika e, transazzjoni ekonomika ssir meta l-flus jitħlu u jiena niftakar li Sir Haynes kien jgħid li missieru kien jgħidlu Aziz John inti titkellem fuq assimilation assimilation inti għandek titkellem fuq e, il-ċivilizzazzjoni tal-punent jekk id-drittijiet ikunu rispettati. Għalhekk jiena ninsisti ħafna fuq dan u l-bira fil-gazzetta ekspansjon li apportanti ħafna fi Spanja kien hemm editorjal li nkiteb fuq eh, informazzjoni li natat dwar sanzjoni li l-Kummissjoni tista' tressaq kontra l-Istat Spanjol minħabba dan l-użu ħażin tal-regolamenti eh, li kienu implementati sena li għadditu. Aparti minnek naturalment anka issa nixtieq inwieġeb li Sandaruna su anka li l-kollega tijaj Raymond fil-Partit tal-Ħodur jiena mhux qiegħed nitlob il-unifikazzjoni. Forsi kien hemm skadenzi li ma kinux realistiċi fuq l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni bankarja. Pero jiena naħseb li hemm ċittadini li m'għandhomx din l-informazzjoni, allura ħajkun hemm darboħra li forsi aħna nkun nimplementaw leġislazzjoni f'dan qasam naħseb li għandna nkun iktar realistiċi apparti minn hekk jiena ma nixtieqx li noħloq sotto komunità tal-għanijiet li konna iktar sistema burokratika din kienet sempliċement idea u suġġeriment tal-kollega tiegħi li ħadem ħafna fuq dan ħalli bekk ikollna possibilità li konna sotto kumitat li jista' jenna sabiex nifukaw fuq dan il-punt importanti ħafna naturalment jiena lest u ndiskuti iktar fid-dettal forsi din il-ħaġa miex se tkun tajba fil-prattika, però dan huwa mod tajb ta' kif nistgħu nispjegaw liċ-ċittadini tagħna illi aħna ma nistgħux nippermettu li nkomplu għaddejn kif ħdimna sissa. Grazzi ħafna u nittama li nkun nista' naħdem iktar mill-qrib magħkom fil-matul ġimgħat li ġejjin ħalli nkunu nistgħu niksbu appoġġ sieħal dan it-testa kompromess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna data tal-iskadenza sabiex tress u l-emendi wa 22 ta' marzu f'nofsinhar. Sa ta' april għandna ċans sabiex nikkonsidraw l-emendi fil-25-26 ta' april votaw fl-ekon u fil-juri votaw fil-24 ta' Mejju. Mela issa nistgħu ngħaddu l-punt minja fuq l-aġenda l-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud f'dak li għandu x'jaqsam mal-perjodu ta' obbligu li tiġi li matulu tiġi rispettata rata standard minima. Għanna il-Peter Simon li għal portar. Grazzi ħafna sur President, eżis kollegi, aħna l-lum li nitkellmu fuq il-votazzjoni fuq il-rapport tiegħi ġifiri sabiex nżidu il-periodu ta' validità ta' 14% għal VAT Sas-sena 2017 għadin nitkellmu fuq id-direttiva tal-VAT minħabba li din kienet direttiva tal konsil li fil-fatt kienet qiegħda tipproponi illi il-Parlament Ewropew ikun konsultat biss. Ir-regoli qegħdin eh, ngħidu li mill-inqas ir-rata minima kellha tkun 14% iżda kien hemm il-bidla proposta ta' fil-mija u l-estensjoni tal-perċentwal tal-14 fil-mija kienet estiza ħames darbiet jiena naħseb illi għanna noqogħdu attenti il-rati tal- Fatt, eh, ma jkunux edini waslu għal distorzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq interna parti minn hekk is-soluzzjoni, waħda mis-soluzzjonijiet kienet illi aħna ma nagħmlux iktar armonizzazzjoni fuq ir-rata minima tal-vatt, però jiena naħseb li issa wasanna r-riżultat li intom tafu l-kol kemm intom li s'issa m'għandna l-ebda armonizzazzjoni, però jiena naħseb li l-pjantazzjoni dwar il-vatt tal-Kummissjoni illi nar l-erba li ġej fit-23 ta' marzu għandu kun ippubblikat, naħseb li hija ħaġa importanti li l-Kummissjoni ħadd ieħu passiħor ġifieri tintroduċi sistema komuni tal-vat. Aħna din nitkellmu fuq ġlida effettiva ta' kontra l-evażjoni tat-taxxa fil-qasam tal-vat u mħabba din il-problema aħna qegħdin nifukaw iktar fuq ir-rapport ta' inizjattiva ta' Werner Lange, ta' Lekon, fisem Lekon, dwar l-evazjoni ta' taxxa u dwar ir-rata minima tal-vat, jiena naħseb li l-Kummissjoni permezz tal-pjantazzjoni tixtieq terġa' tiftaħ id-diskussjoni u naħseb li matul ix-xhur li ġejjin għandu jkun ċar jekk l-Istati membri jixtiequx li jżommu il-rata minima tal-vat jew nkella jixtiequx li jkun hemm sistema aktar flessibbli illi ma tkunx qed tipprevedi rata minima ta' taxxa tal-vat. Minħabba illi din diskussjoni dal-waqt sessi naħseb illi huwa verament tajjeb u xira illi aħna eh, illi ħan votaw illum fuq rata minima din tkun estiza sentejn oħra lissa. ħaġa importanti ħafna hija li l-Kummissjoni Ewropea proponi daqsxejn tard din l-estensjoni li aħna nkunu nistgħu nimplementaw b'mod retroattiv mill-1 ta' jannar 2016. Il-kollega Eva Palnova u s-sur um, Lange għalu li din dan il-metodu, din il-proċedura minna tal-Komissjoni miex miex daqseg preċiża fuq il-livell tekniku. U għal din raġuni jena naħseb il lum għanna nivutaw favur il-proposta tal-Kummissjoni iżda fl-istessin nixtieq li ngħid biċċar li aħna min-naħa tal-Kummissjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew qegħdin nistennew li huma jkun jistgħu jippjanaw ħafna iktar minn qabel u mhux iħallu għall-aħħar. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Eva Paunova fisem il-PPE. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi wkoll ir rapporter Kif eh, intom diġa tafu għalhekk aħna qegħdin niddiskutu eh, l-emendi aħna l-grupp tagħna kontra l-proċedura simplifikata eh, fuq dan id-dossier u allura nixtieq li din il-proposta tkun miftuħa sabiex jitressu emendi dwarha. Aħna naħsbu l-Kummissjoni proponiet il-proposta taħħa tard ħafna u regoli li palissa japplikaw li kellhom japplikaw sa 31 ta' Deċembru tas-sena li għaddi dan ifisser li fil-passat sa' liktar minn xarejn ma kien hemm nebda leġiżlazzjoni li kienet qiegħda tirregola ir-rada minima tal-VAT. U għalhekk aħna qegħdin nipproponu din l-emenda minna ħatana minħabba li naħsbu l-Parlament Ewropew għandu responsabilta illi iżomm il-Kommissjoni responsabbli għal fat li għadini jipproponu din proposta tard. Aħna ressaqna żewġ emendi u nixtiequ nitolbukom sabiex tappoġġawhom l-emenda numru wieħed ta' kif qal ir-rapporter hija tisab fuq il-fatt li aħna naħsbu li hija ħasra lil l-Kummissjoni qiegħda tipproponi il-proposta daqshekk tard illi qiegħda tagħmel l-implementazzjoni tar-rata minima tal-vat b'mod retroattiv u aħna naħsbu li rridu nkunu iktar konsistenti ma' leġislazzjoni nevitaw li kunem nuqqasijiet U dwar l-emenda l-oħra l-emenda numru 5 ħna din tolbu illi jkun hemm estensjoni ta' 5 snin, mhux sentejn kif kien issuġġerit. Huwa veru li l-Kummissjoni qiegħda tipprevedi li ħajkonna sistema tal-VAT li ħad tkun implementata ta' sena 2018, però aħna naħsbu li huwa dmir tagħna li rridu niżguraw li konna regoli li applikaw għal perjodu itwal ta' żmien fil-kas illi kunem ċertu dewmien fl-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni l-ġdida. Il-pjantazzjoni li suppost kelli kun adottat din il-ġimma ma kienx adottat ħajkun pospost għal ġima l-dihla. Jena naħseb illi fil-fattu rridu nimmodernizzaw il-sistema ħalli nevitaw li kunem nuqqas fil-ġbir ta' taxxa mill-vat li bħalissa tammont tal-170 miljun euro. Importanti li jkollna business models iktar innovativi u iktar teknoloġija progressiva fil-qasam tal-ekonomija digitali fl-istess ħin irridu niskuraw li regoli bħalissa għandna fis-seħħ ikopru wkoll ir-rati minimi tal-vat. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna, President. Iva, jiena shadow rapporter fuq dan il-fajl u fil-qosor ħafna. Nixtieq nerġa' x'in dak li jedna l-aħħar darba il-Kummissjoni se toħroġ xi pjanijiet aħna nawgurawlhom biex jagħmlu biċċa xogħol tajjeb tajba. Għalhekk il-kumment tiegħi ħanejt bda biss jiena jispjeġini li eh, Anzi, l-emendi tal-PP eh, aħna l-esti li nappoġġawum. Grazie, nasbu l-affarijiet qed jimxu eh, il-qudiem, grazzi. Now Petr Jezek. Yeah, thank you, Chair. Well, I think that the, uh, the Chair... Jena naħseb li imbidlu il-kunċett kollu ta' dawn ir-rati tal-VAT, dan kollu għandu jiġi diskuss ukoll fil-pjantazzjoni tal-Kummissjoni li għadha tittoħroġ f'dan il-kuntest e, dawn l-rata minima standard naħseb f'dan l-istadju ma tax tista' ngħidu fenna il ppo l-ewwel emenda u il-fatt li se jkun hemm estensjoni ta' żmien għal din ir-rata kif se titlob il-Kummissjoni. Marisa Mattias Algue, le? Mawħat Algue? Kummissjoni? Il-rapporter mela. Iva, kollegi, grazzi ħafna. Nirringrazzjakom għal parteċipazzjoni ta'kom. Iva, semmejtu il timing Em dokumenti li sejġu minn żewġ naħat u għal ċertezza naħseb se jkonna bżonn perjodu iktar twil, imma aħna rridu ikonna edeja iktar li nkunu iktar ambizjuża il-Kummissjoni forsi se toffrinna soluzzjoni definittiva. U għal daqstant ma rridux għassa niddeċidu soluzzjoni li umba tkun kontroproduttiva. Imma qed nifhem xi tittejt inti għax inti wara kollox trid li jkun hemm eh, żewġ naħti ikunu ċerti b'dak li qed jagħmlu u jipproponu. Grazzi. Thank you. Grazzi. Mela nistgħu nivutaw. Naħseb nistgħu mmorru għal vot anke jekk qegħdin f'xi ftit kmieni, mela żewġ minuti oħra ħan nivvotaw. Qed jogħġobkom lestu il-kartelluni eh, tal-vot tagħkom fil-magna. fil-fatt qegħdin eżatt fil-ħin. Suppost plejna l-vot fil-11 u 10 u hekk qed nagħmlu. Għalhekk kollegi, nixtieq li nagħmlu test, niftaħ il-vot.

the card. We wait for you. Great. Qed nittestjaw. Mela, l-votazzjoni magħluqa. Tajjeb wis kollox isu qed jaħdem tajb nistgħu nibdew l-emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda numru 2 eh, favur kontra astensjonijiet ma taddix Tlieta favur kontra astensjonijiet. Taddix numru erba favur kontra astensjonijiet. Taddix numru ħamsa, favur kontra ħan iċċekkjaw fuq il-numru 5 niftaħ il-votazzjoni Vote is closed. Nalaq il-votazzjoni ma taddix. Numru 6 favur kontra. Taddi astensjonijiet imma niċċekkjaw għax ma rajtx l-affarijiet So. Nalaq il-votazzjoni. Numru seba' issa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 8 favur kontra astensjonijiet taddix. Mela nivutaw fuq il-dokument kif ġie emendat, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nana il-vot. 37 favur 5 kontra 4 eh, astenzjonijiet nivvotaw sa fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nistennew il-kollegi jivvotaw. Ejja ħaffu, jgħid il-President. Esther, ja, ok. Tajjeb wis nista' nagħlaq l-votazzjoni, wieħed u erbajn favur, ħamsa kontra u erba' astensjonijiet. Nifraħ ir-rapporter. Issa, il Nerġaw nil-taqaw fit-22 ta' Marzu fid-9. Grazzi ħafna, bekk nistanala il-laqatana tal-lum. Grazzi.